Dear colleagues, the first point in the afternoon... Kollegi, mela, l-ewel punt għana fuq eh, l-għata għarraf tana huwa dwar eh, l-iskambju ta' femmit fuq rappresentanti bħal Europol u l-Farej ma' l-10 eh, telef tifel u tifla migranti li ma' neqsin u allura kienet xi ħaġa li ħafna fl-aħbarijiet palessa u hija importanti ħafna u importanti ħafna bħala suġġett għandna wkoll Sir Namen l-Aġenzija tal- eh, drittijiet fundamentali, Sinjura Dimitropolu u l-NGO Missing Children Europe rappresentanta Signora Morales. Jiġifieri nilqakom il-kola unek fosna grazzi tas-sew tal-li ġejta unek, ġejtu unek flin il-laqa. Mistandur id-tlet mistednin. Għandkom 18 minuti ir-ras. Bad tu bidwa diskussjoni, tamma li konna ċans li konna diskussjoni fil-fond. Mela naddu minnu fih għal reprezentant ta' Europol, Sr. Neumann. Grazzi. Kien hemm żewġ okkażjonijiet fiex xhur li għaddew li fejn xtaqt l-organizzazzjoni tagħna kienet eh, zbaljata fil valvazzjoni tagħha. L-ewwel okkażjoni kienet meta d-direttur tiegħi Sur Wainwright qal dan nar din is-sena illi l-attakk li mill-attakk terroristiku ser ikun imminenti u fil-fatt eh, xarej wara biss eh, esperjenzajna dawn il-attakki fi Brussell. Umbat, fjannar, Eh, meta sirna nafu jiva il problema ta' tfal neqsin fil-fat teżisti u fil-fat tlaċur wara l-gvern ġermanis konferma li fil-fat eh, ħames telef minorenni eh, sorsi huma fil-fat naqra differenti skont is-sorsi ħafna minnhom huma taħt l-14 sena ma jistgħux jisibuhom, ma jfux fejn huma. Il-fenomenu ta' tfal neqsin huwa Eh, wieħed kompless ta' ħafna livelli u angoli. L-ewwel net għandek l-isfida tal-reġistrazzjoni. In-numru li ma palu ta' migranti li deħlin ta' fl-Unjoni sa ċertu punt hija xi ħaġa li eh, l-organizzazzjonijiet inqabdu fuq seq waħda minħabba fija u eh, dinja waħda mir-raġunijiet għal xiex għandna din il-problema u mbagħad hija l-unka u għek biss li jena nafosa ta' meċinu skop tal-problema u għek biss nikonfermaw li fil-fat il- illi jgħidu illi il-migranti li mhumiex reġistrati, il-migranti huma kienu reġistrati huma mhux magħrufa bħala sfond. Għin nasab il-kol fil li ġejna kuna miktar sa' membri li ħaj rapportaw numri neqsin ta' tfal jew minorani mhux akkompanjati. Eh, ixtena, se ngħidu din informazzjoni. Skont stima ta' UNHCR 27% tal-migranti illi waslu fl-Unjoni Ewropea fl-2015 kienu koll. minorenni Tini ħaġa, nafu illi tul il-vjaċ immigranti ħajjabtu ċamma ħafna gruppi ta' kriminalità organizzata u l-istimi huma li l-fuq minn design fil-mija jużaw servizzi faċilitati u servizzi li huma fruti minn dan il-gruppi sabiex u dak il-territorju tal-Unjoni Ewropea ovvjament dawn is-servizzi huma mexjija minn netwerk kriminali. L-element illi l-iktar eh, ġenu nħusu skondi ħafna u għal-fat illi bieċa kbira ta' dawn il-gruppi li suppost involuti biex joffru planet dawn l sejħa servizzi ta' vjaġġar għal territorju tal-Unjoni Ewropea kollu ma' voluti fit traffikar tal-bniedem. Hemm il-biża li eh, perċentual minnhom dawn it-tfal ħajkunu esposti u jisiru vittmi ta' traffikar fil-bniedem. Beċa kbira ta' kazijiet li trafika ta' bnina mill-li aħna naħdmu fuqu għandhom xaqsmu ma' sfruttament sessuali. U da minħabba u koll il-fenomenu jina ta' priorita minna ħata l-istati membri f'dawn l-aħħar snin. Vittmi ta' taħt l-età ta' traffikar fil-bniedem. ħafna minnhom huma identifikati f'każijiet li huma assoċjati ma' sfruttament sessuali tal-laba nġela il-frodi ta' benefiċċji jina ifnejt ħagġa zaħira unnek eh, namel nejt fil-marġni li il-maġġoranza tal-vittmi li aħna nafu bihom huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U dan għal raġuni sempliċi ħafna minħabba li t-tfal jew il-minorennijiet jisu bħala komodità minn dawn il-gruppu u għallura aktar faċli għal-jom illi inti iċċaqla ċittadin tal-Unjoni madwar it-territorju tal-Unjoni. Minkejja dana kollu il- tħassib hemm qiegħed illi migranti taħt l-età jistgħu jsiru sfruttati minħabba l-vulnerabilità l-età tagħhom u n-nuqqas ta' flus. Nista' ngħid il-kumitat illi mm, sfortunatament nerġgħu nisqu il-ħassib tagħna fuq is-sitwazzjoni nistgħu konfermaw illi dawn it-tfal jistgħu jsiru vittmi ta' dawn ir-reati. Istampa mill-lat forzar tal-liġi hija wist nċajpra sabiex eh, naslu għal-konklużjoni illi dawn waqgħu fil dejni traffikanti u għat jiġu abbużati minnhom. Eh, però xorta l-ideja hi li anki tifel jew tifla waħda jew abbużata wa wisq Allura, rridu naraw se nagħmlu mill-latta forzar tal-liġi u bħala reazzjoni minn aħħa tal-forzar eh, tal-liġi hija waħda biss mill-soluzzjonijiet li nistgħu nantattaw. ħafna mill-miżuri li aħna nistgħu naħseb li smajtu bihom u diġà diskutajtu għom, somma għanajt dwak li tafu diġà. Imma huwa li ni nlestu il-reġistrazzjoni sħiħa ta' dawn il-minorenni biex ikonna ta' stampa ċara ta' x'qed jiġri fuq l-ambitu u nbirfaw nelbu di problema ta' migranti ta' taħt l-età sabiex iddaħlu id-dejta ta' dawn il-minorenni fis-sistemi Ewropej li huma xirqa għal dan il-għan e kif nuwa il-nija sistema ta' SIS sabiex il-reġistrazzjoni tal-migranti taħt l-età ta' 14 sena u fl-ewra dak ikunu jistaw ikollhom komunikazzjoni bejn is-sistemi sabiex inkunu nistgħu naraw jekk il- minorenni li huwa reġistrat f'sistema jkun ukoll eh, f'reġistru ieħor x'imkien ieħor biex bekk nisew nistabilixxu konnessjonijiet. U dan kollu eh, diġà ġi diskussew fil-detajl leġislattivi għalhekk jiena qed ngħidilkom mhux qed ngħidilkom xejn ġdid. Għalina wkoll il-possibilità illi nużaw ir-riżorsi tal-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen sabiex namlu verifiki transorizontali ta' data tagħna fuq traffikar fil-bniedem u l-persuni nisa li huma rekordjati fil-sistema ta' Schengen jista' jipproduċi ħiel importanti. Allura sabiex nkunu nistgħu nkoll nagħmlu qajmin ta' kuxjenza pubblika nirdu noħolqu mekkanizmu li jiġbet l-attenzjoni tal-pubbliku għal dan il-għan. Aħna fil-fatam kena esperienza pjuttost tajba mal eh, mm, kim sejħin Europe Most, Europe Most Wanted List, eh, l-istat ta' personi iktar nfittxija. U eh, meta aħna dan daħanni online, aħna kellna l-fuq minn xar każi fejn persuni setaw ġew identifikati u setaw ġew arrestati. U fil-fat din it-tip ta' għodda tkun aċċettabbli mill-pubbliku u jista' jikkontribwixxi biex ikonna iktar ċarezza fis-sitwazzjoni. Barra del għajmin ta' koċenza pubblika mu kolla mill-reazzjoni minnaħat tal-inforzar tal-liġi, jiena mux tal-inajt nimemmen, imma nistanejt li aħna għanna mekanizmu li jaħdem tajjeb fis seħ li jippermettilna li nappoġġaw l-istati membri biex l-Europol, li kif tafu, eh, diġa jappoġġaw l operazzjoniet tal-Europol dak li nixaqxam it-traffikar fil-bniedem, imma aħna wkoll għandna database dedikata lejn aħna naħsbu l-informazzjoni li tuna l-Istati membri biex nanalizzawha u nirġaw ndaħlu fil starriċ sistema ta' starriċ tagħna. Aħna wkoll għandna konnessjoni mal-NGOs u uh, partijiet oħra interessati biex aħna noħorġu eh, lista tal-aħjar prassi u rekomendazzjonijiet. Biex nagħlaq dan it-ħassib fuq il-numru ta' rifuġati li huma taħt l li huma neqsin u ġi konfermat kifet, u istampa jam xajpra wisq fuq il-level tal forzar tal-liġi biex nafu wasata biex nabdu namlu bijom, eh, kif nabdu nitrattawa il fatti li għandek dawn il-ammont ta' tfal li qed jiġu traffikati minn eh, gruppi li wkoll qed jitraffikaw medmin in ġenerali, mod partikolari għal anijiet ta' sfruttar sesswali, eh, huwa ta' sib kbir. U jkollna reazzjoni konġunta essenzjali mal-Europol biex jkollna nistgħu nappoġġaw l-istħarriġ li huwa għaddej kontra dawn il-kriminali. Grazzi. Grazzi, Sir għazi tal-informazzjoni. Issa, rappresentant tal-FRA, sinura Dimotropolu. Grazie tassew. Aziz Chair, aziz membri tal-Parlament. Għadi mux għafan sforzatament da mux fenomenu ġdijt, innan fum l-2017 naħmu fuq, u għahna sħaqna u kol fuq il- abbuż ta' dan it-tfal u sfruttament tagħhom. Aħna wkoll inkludu provi fuq minorenni mhux inkompanjati li mm, li jintilfu u jkunu neqsin. U dawn kon daħlhom fid-databases ukoll impruvaw naraw kif dawn il-databases daw jgħinuna biex nsibu dawn it-tfal li sfaw neqsin u eh, li eh, il-namlu kollox biex l-autoritajiet tal-ħarsin tat-tfal ikollhom il-protezzjoni. aħna, sur Neumann, aħna eh, kena dan il-rapport u ta' bana fuċa tamet minn għandu jirrapporti dan il- dawn it-tfal li jkunu ntilfu, jew sparixxew. Aħna rridu xi ħadd li jkun responsabbli li jirrapporta il-tfal lill-pulizija Eh, minar ma jibżaw u jirrapportaw kull malli jkunu jafu li tfal tagħhom ikunu eh, ikunu eh, ebu. U ħafna drabi ma jsirx di, ħafna drabi iċ-ċifra jam ċajpra ta' meta u kif jiebu. Un hemm problema f reġistrazzjonijiet ġifiri ħafna mid-data illi aħna konna nafu bihom akkumulaw għatta numri ta' tfal li kienu neqsu minn ċentri ta' detenzjoni. Fisser li ximdaqiet minorenni jista' jiġi rapportat iktar minn darba l-istess stat membru u l-istess persuna tista' tiġi rapportata bħala nieqsa iktar minn stat membru wieħed Eh, per eżempju, jekk inti għandek tifel jew tifla jispiċċa f'Lesbos, jista' jkun li dan jiġi rapportat nieqes minn eh, Lesbos u mbagħad jiġi rapportat nieqes mill-faċilità fil-pajjiż fit-territorju eh, prinċipali u mbagħad jista' jkun li fil-Ġermanja wkoll jiġi rapportat nieqes. Barra minn hekk ma nafux esattament minn dawn it-tfal fejn jinsabu jsibuhom jew le minn dawk li pereżempju jiebu minn Greċja jew l-Italja jispiċċaw f'stat membru ieħor l-Awstrija, ma bħalissa l-awtoritajiet tal-Awstrija e, ma nafux jekk dawn e, jispiċċaw e, għalfejn kienu jkunu sparixxew dawn it-tfal. Il-rapport se jiġi irresta mill-ġenituri u gwardjan uffiċjali lill-pulizija l-awtoritajiet oħra skont il-proċedura fis-seħ imma in-nuqqas ta' dan it-tip ta' rapportaċ jew inkella dew min kbir fil-rapportaċ jagħmilha diffiċli ħafna biex issib dawn it-tfal. Għal bosta ta' dawn it-tfal m'għandhomx gwardjan u l-biċċa kbira tagħhom dawn il-gwardjani l-obbligi tagħhom fl-assenza tal-faċilità ta' riċeviment ta' koljenza mhux dejjem jitniżel fil-liġi. Il-proċedura ta' rapportaċ innifsu jxekkel ukoll il-proċess għaliex ximda qed isibuh twil u komplikati zed biex jgħaddu minnu. Skont artiklu partikolari deċiżjoni allegata, persuni allegatament li spiċaw neqsin għandhom jiddaħlu Pero Però f'almenu erba minn kazijiet jamlu biss jekk dak li kun jaħseb li t-tifel tiflan ħadu bid-barra mill-pajjiż. aħna ma nafux kemm ħafna minn dawn li huma miżin mill-Aġenzija Liża kienu akkompanjati jew le, għal dawk il-tfal mhux akkompanjati li jiġu rapportati lill-pulizija bosta drabi m'hemmx intraċċalu segwitu minħabba nuqqas ta' provi u dejta li jista' jfaċilita l-proċess ta' intraċċal bħal pereżempju r-ritrat informazzjoni personali ma kienu swaba u x'naf jien. Allura, x'nif nistgħu nagħmlu biex intejbu proċeduri ta' traċċar u kuxbir ta' dejta rridu naraw illi il-każijiet kollha ta' tfal mhux akkompanjati huma rapportati l-awtoritajiet oħrajn u ndaħlu fis-sitnej imbagħad il-gwardjani dawn l-obligi fih żmien 24 sena jistgħu jkontribwixxu wkoll u sabiex il-tfal mux akkompanjati jkunu viżibbli kategorija separata tista' tiddaħħal fis-sisnej u inkluż dawn li huma il-markit ta' swaba fis istnej jista' jwasal ċar ta' dawn il-persuni neqsin ċala darba dawn il-kollha mis-salvagwardji neċessarji fis-seħ fuq li konna sistema iktar eh, effettjenti li permetti l-awtoritajiet ikollhom aċċess iktar diretta s-istnej u dan għandu jiġi infassal. Però rridu nevitaw li noħolqu sitwazzjoni u ċiklu vizzjuż fej persuni mhux ankompanjati jinstabu mbagħad jerġgħu jintilfu u sabiex nkunu nistgħu nħarsuhom sew aħna rridu naraw għaliex eh, qed jintilfu u jabu u x'nistgħu nagħmlu. Eh, issa mela għalfejn dawn jisparixxew. Dawn minħabba Eh, li ma nafux eżat, ma biex kbira tagħhom dawn jitilqu mill-faċilitajiet ta' kolljament biex jiltaqgħu ma' ġenituri jew inkella membri tal-familja u qraba li jkun qed jgħixu fis-stati membri oħrajn aħna nafu wkoll li t-tul tal-proċeduri uffiċjali u piż amministrattiv kif ukoll in-nuqqas ta' relazzjoni ta' fiduċja mal-awtoritajiet kif ukoll nuqqas ta' informazzjoni li tingħata l tfal rigward id-deċiżjoni tagħhom biex jivvjaġġaw waħedhom tagħmelhom iktar vulnerabbli biex jiġu reklutati minn eh, kriminali il-prassi ta' detenzjoni u ta' eh, l-fqar tal akoljament qed għasal biex dawn il-prassi jiġu aggravati għax dawn mhux qed għodu wara ċnud dat-tfal jekk dawn mhux se jingħataw biżejjed kura u attenzjoni u fna drabi jispiċċaw taħt abbuż violenza fizika jew psikoloġika u din xi ħaġa li rridu nagħtu kasa. Il-fbiża wkoll li jiġi rifjutat il-talba tagħhom u nċertezza dwar il-ġejjini tagħhom ukoll jirrifletti r-deċiżjoni tagħhom u tagħmilhom iktar vulnerabbli li jaħarbu. Ħafna minnhom jippruvaw jgħixu waħedhom fil-komunità biex jaraw kif jagħmlu jaqgħu il-flus u jappoġġaw il-familja tagħhom lura d-darġ biex jistgħu nagħmlu biex nevitaw li jebu dawn it-tfal. Nistgħu nagħmlu huwa li koħtiet jaqdiru ruoli dal huwa migrazzjoni infurzar tal-liġi il-protezzjoni ġudizzjarja u tal-ħarsin ta' tfal. Jidu jaħdmu u jitfitu jirdu naraw li dawn ħarsu prinċipju tal-ħir interess ta' tifel jew tifla fl-azzjoni kollha tagħhom li jfisser li noħol u ambjent sikur għal tfal mhux akkompanjati li joffru lhom il-kura u kondizzjonijiet li jilqa' ħtiġijiet tal-vulnerabilità kif ukoll azzjoni u protezzjoni adegwata. E, il-kol irridu nsaħħu l-isforzi għal dawn il-traffikanti u dawk kollha li huma voluti dan it-tip ta' networks. It-tfal, ovvjament, <laughs> mhux laża tagħhom li jisparxu. Dan, wis probabbli Eh, inqas probabbli li ħajjabu minn post fejqet jihdu jieħdu ħsiebhom. Lura għandna bżonn erba' miżuri biex nikkontribwixxu biex innaqsu dawn il-numru ta' tfal mhux akkompanjati li jispiċċaw il rapportati nieqsan. Dan l net irridu li nopprovdu units żgħar ta' kura u ta' gwardjani foster care pereżempju. Il-bista l-kbira ta' tfal li joħarġu li jħarbu minn dawn il-foster care eh, u units ta' familja u ħafna iktar ibax minn dawk li huma f'istituzzjonijiet kbar Kol aħna rridu il-politika tagħna tiġi għal-anjata ma' sistema tal-gvern tal-politika tal-ħarsin tat-tfal. Awtorità tfal tal-gvern rridu jkunu involuti mhux biss politika tar t tiġi applikata. Biex nittrasaw ukoll dil dan il-episodji aħna rridu u dawk l msejħin safer protected houses u li tgħin il-dawn il-, -dawn il tfal li huma kontrollati mit traffikanti ġifieri dawn ikunu separati minn dawn it-traffikanti u mbagħad il-persuni speċjalizzata jkunu jistgħu iktar jiksbu fiduċja ta' tfal ma meta dawn il-miżuri japplikaw dawn irid jkunu msejsa fuq evalwazzjoni ta' riskju individwali li tkun hemm deċiżjoni formali li jirħorġu minn awtoritajiet ġudizzjarji u għal ammont predefinit ta' żmien illi jkun soġġett għal użu spiss u aħna rridu nkunu ċerti illi il-faċilità ma jfissirx faċilità malu għajja u xi tip ta' kondizzjoni jisa qegħdin xi ta' detenzjoni għal xittfall ma ma nistgħux għom minn barra mill-rida tagħhom u min jaddom f'din il-faċilità xfaħar bil-aħħar taħ jispiċċa li xorta jkun irrid jaħrabu il-kol ħajġi l itfall oħra li mridu jevitaw ditu detenzjoni li jaħarbu. Irridu naċċertaw li jkun hemm illi ikun hemm gwardjani kwalifikati għal dawn it-tip dawn it-tfal kollha mhux akkompanjati u għandna bżonn handbook li jipprovdi li ninkwita fuq kif nistgħu nsaħħu dil-għajnuna eh, għal dawn il-gwardjani nħarġuhom dawn il-persuni sabiex jivitaw li jkun hemm dan il-persuni li jaħarbu jew jisfaw niqsab billi jgħinu l-tfal jgħodu attenti ma jgħawx fidejn traffikanti, kriminali. U rridu nibnu fiduċa ma tfal, dan għandhom id-dritt jiġu informati, jiġu informati skont il-età tagħhom maturità tagħhom, imma biex inti iksab il-fiduċa tagħhom t tgħidilhom il-verità. Tiridu tkun involut magħhom u trid tiddiskuti il-tassib tagħhom u l-biżgħat tagħhom. Barra minn hekk aħna rridu proċeduri ta' unifikazzjoni tal-familja li jirkunu mħaffa kif ukoll identifikazzjoni u implementazzjoni iktar minn rib minn iktar minn qabel għalli naqqas il-sentiment ta' desprament u nċertezza ta' li jagħmlu iktar vulnerabbli għall-abuż. Grazzi. Thank you very much, Mrs. Dimitropoulou. Uh, Grazie. Signora Morales mill-Missing Children Europe. President, membri, kif issemma minn kalima ta' qabli il-problema ta' minorenni li sparixxew hija xi ħaġa li nafu Snin. E, riċentement rapporti e, urewna li issa din il-problema l-kemila ħafna magħna issa għandha proporzjonijiet akbar. Missing Children Europe nida proġett f'ottubu tal-2014 fejn iffoka fuq il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji sabiex niprevjenu li ikun hemm eh, minorenni mhux akkompanjati li eh, jisparixxu. Aħna eh, trattajna hotlines u affarijiet oħra f'seba' stati membri. Fil-waqt li r-reviżjonijiet kienu jinkludu pajjiżi ta' oriġini, transitu u ta' destinazzjoni, Eh, instabu ħafna affarijiet differenti u nstabu li hemm ħafna sfidi differenti fil proteġi daw it-tfal. L-ewwel sfida hija in-nuqqas ta' taħriġ ta' professjonisti fuq din il-kwistjoni. Per eżempju, il-rappresentanti tal forza tal-Liġi li ġew intervistati, ħadd minnhom ma kien imħarreġ ehm, fuq xi jagħmel f'każ ta' minorenni li jisparixxu u 22% biss ta' dawk intervistati kienu eh, imħarġa fuq prevenzjoni fil-waqt illi 12% Eh, kienu mħarġa f'kasta ta' minorenni mhux akkumpanjati. Eh, hemm ħafna ħaddiema li jasmu l meta tfal jisparixxu hekk għax telqu minn jeddom. Fejn iżistu proċeduri dawn japplikaw biss fuq livell lokali u ħafna drabi mhux magħrufa biżejjed minn dawk li hemm bżonn japplikawhom. L-istudju tagħna juri wkoll illi l-fatt li m'hemmx eh, evalwazzjoni tar-riskju sistematika ehm, dana mhux qed jgħin. Hemm eh, nuqqas ta' proċeduri konsistenti li għandu x'jaqsam mal U barra minn hekk hemm ħafna anka nuqqas ta' rapportar. Meta jkun hemm rapportar, iżda l-investigazzjoni li jkun hemm wara ma tkunx sistematika, f'ħafna drabi eh, l-odda li hemm pereżempju netwerk ta' hotlines illi titħaddem f'29 stat membru, dawn in-networks mhux qed jintużaw għal dan il-grupp ta' individwi. Para minn hekk il- ħafna minn eh, dawk li jihdu xsib li tfal għallu li fil-waqt li xiftit mit-tfal li kienu intilfu instabu, il-maġġoranza kbira ma jinstabux. Il-rapport juri illi hemm ħafna sfidi fl-iskambju ta' informazzjoni bejn l-aġenziji involuti fil-kas ta' tfal mhux akkumpanjati. Memħat li huwa mm, eh, responsabli u dan qed fuq ukoll. Meta Eh, tifel u tifla titlaq minn pajjiż, ftit li xejn ikun hemm sforzi biex dak it-tifel u tifla nfittxuhom. Barra minn hekk, ħafna drabi it-tfal jisparixxu għaliex ikunu skoraġġuti mill-fatt li jkun ħafna burokrazija ħafna proċeduri twal sabiex jerġgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom. Tfal oħra jibżaw li ħajġu jintbagħtu lura lejn pajjiżhom jew inkella jiġu trasferiti lejn pajjiż ieħor, pereżempju fl-Iżvezja, ir-rata ta' ta' tfal li eh, bdew jisparixxu żdiedet ħafna meta kien hemm sospensjoni ta' regolamenta ta' Dublin. Jiġifieri x'nistgħu nagħmlu? Il-ġimgħa l-oħra la eh, Missing Children Europe nieda manwal fejn jagħti ehm, gwida dwar x'wieħed x'għandu jagħmel wieħed fil-każ ta' minorenni li jisparixxu. Dan ġi ehm, ippreżentat sabiex juservi għal taħriġ ta' ħaddim għal valuti ma l-ħaddim għal valuti għallu li għandhom bżon iżjed taħriġ fil-pajzi rispettivi tagħhom. Bżon sforzi sabiex niftemu eh, sabiex nintajbu koll l-evaluazzjoni tar-riskju u r-rapportar. Sabiex niprevjenu li tfal jisparixxu hemm bżonn illi nittrattaw ukoll dawk il-proċeduri li waslu sabiex dan it-tfal jisparixxu. It-talbiet sabiex familji naqdu għandhom jingħataw priorità. It-tfal għandhom ikollhom l-opportunità li japplikaw għal ażil fil-pajjiż fejn ikunu qegħdin mingħajr ma eh, jiġu trasferiti għal pajjiżi oħra. Barra minn hekk għandhom eh, jiġu mażula gwardjani għal dawk it-tfal hekk kif dak it-tifel tifla tasal ħafna drabi l-unika informazzjoni li kollhom l-awtoritajiet huma dawk li jġivu minn eh, kontrabandisti li jkunu b'xi mod wasluhom fil-pajjiż. Barra minn hekk hemm bżonn iżjed kooperazzjoni transkonfinali per eżempju, illi konnem skambju ta' informazzjoni effiċjenti mill-autoritajiet għal kura ta' tfal. Għandu jkun u ukoll tip ta' investigazzjoni konġunti illi analizzaw il-ċirki ta' traffikar hemm bżonn strumenti transkonfinali, pereżempju n-netwerk ta' hotlines għal tfal nieqsa u dawn għandhom jintużaw sabiex il-tfittxija għal dawn it-tfal tkompli lilin mill-frontieri nazzjonali. Finalment, il-prinċipi tal-Kommissjoni fuq eh, sistemi għal protezzjoni ta' tfal integrati għandhom kunu fil-qalba tal- eh, tal-approċċ tal-ħarsin ta' tfal. Wieħed mill-prinċipji fil-reflection paper tal-Kummissjoni huwa illi it-tfal għandhom ikunu eh, protetti u drittijiet u mandux ikun hemm negozjar bi drittijiet ta' tfal. Meta t-tfal jisparixxu, il-reazzjoni tagħna m'għandix tiddependi fuq jekk dak it-tifel tifla u ċittadin tagħna jew inkella minorenni mhux akkumpanjat. Grazzi. Grazzi, Mrs. Morales. Dan huma mistoqsijiet serji ħafna kwistjonijiet seri ħafna. Għan iftaħ jissa dibattitu għandi ħafna membri illi jixtiequ jitkellmu s-sur Lenaz l-ewwel. Thank you, thank you very much, Chair. Um... Grazzi, President. Dili smajna ja storja li ġenna nħossu naskomdi, ma nafux fuq kemet nitkellmu tfal, ma nafux fej edin, ma nafux xet jamlu, ma nafux ma min edin. U għandek raġun tajt inti li mannix provi ta' xejn. Pero laqas manna provi illi juru li dawn it-tfal ma jistawx ikunu fidejn n-nies li qed jiskavizzawhom. Mela aħna għandna mistoqsija tagħna hija x'nistgħu nagħmlu? X'nistgħu nagħmlu aħna bħala parlament biex najnukom? Tnejn mill-kellima tkellmu fuq illi naqsu l-età għal reġistrazzjoni tal-marki ta' swaba fil dak. Bħalissa dawn il-marki ġi reġistrati minn 14 sena l fuq. Jekk din tkun xi ħaġa li tgħin, naħseb li għandna nagħmluha, iżda dina hija vijabbli eh, minn perspettiva teknika u jekk m'hemmx problemi bil-fatt li da tfal imbagħad jikbru forsi marki ta' swaba eh, ma jibqgħux jiġu rikonoxxuti Barra minnek, eh, għanna nissiguraw li it-tfal li għandhom ikollhom l-opportunità li jassigura li japplikaw għall-azil fi kwalunkwe pajis mhux biss fl-ewwel pajis illi jaslu. Taħseb illi dak jgħinza biex it-tfal ma jħossuhomx kim bezza mill-proċessi eh, u mill-awtoritajiet li hemm li ridi ħabtu wiċċhom magħhom. Smajt ħafna stejjer ukoll mill-NGOs dwar kooperazzjoni mal-Europol. Naħseb li tajjeb nisħofu dan il-punt xtaqt fil-fat insaqsi eh, u koll jekk l-Europol u l-NGOs jasbux li għandhom bizzejiet kapacita biex eh, jaffaċċaw xiftit minn dawn il-kwistjonijiet li semmejna. Barra minnek, fil-kas ta' tfal li sparixxew, jekk biex tfal eh, Ewropej jew inkella jekk mhix immigranti, refuġjati, għax kif qed ngħidu tagħna ma jagħmilx differenza ta' tifel jew tifel fejn ġej, tifel tifel jibqa' nafu li hemm bżonn mal malajr. Kull sekonda li ddum inti qed tnaqqas miċ-ċansi li dak it-tifel u tifla ssibu. X'nistgħu nagħmlu aħna li xkultant inħoss illi fost l-awtoritajiet nazzjonali ma tantx hemm kuxjenza jina ġeja, jina ġej minn reġjun transkonfinali fil-nofsinar tal-Olanda fuq il-frontiera mal-Ġermanja. U riċentament kanna minn minorenni minn eh, faċilità tal-koljenza li sparixxew u daw fi minuti jistgħu jkunu jew fil-Ġermanja jew fil-Belġju fl-Olanda ma nafux fej fejedin. Kif nistgħu nżidu l-kooperazzjoni eh, f'dan ir-rigward grazzi? Mrs. Ferrara. Signora Ferrara. Jo eh, volevo... Grazie, President. Jena xtaqt nixbet l-attenzjoni fuq żewġ suġġetti. L-ewwel net għal dak li għandu x'jaqsam il-minorenni taħt is-16 sena ġveri li jinsabu fil-ċentri ta' akkoljenza fl-Italja, fil-Kalabria mod partikolari, fejn ħafna minorenni mhux akkumpanjati. Din hija problema li jiena sibt huwa dwar il-nomina ta' dawn eh, il-guardians volontarja x'ma tantx hemm minnhom u dan joħloq problema doppja L-ewwel nett hemm konflitt ta' interess għaliex jekk ma jkunx hemm dan it-tutur volontarju e, jiġi nominat wieħed temporanju eh, l-istess wieħed li huwa il dak li jagħmel ġestjoni miċ-ċentru dan ovvjament ifisser li hemm konflitt ta' interess għaliex m'hemmx dik l-imparzjalità dik l-oġġettività li għandu jkun hemm. Imbagħad problema oħra għandha x'taqsam mar-rabta bejn il-gwardjan it-tutur u il-numru ta' minorenni li kunet jisegwi fil-fat naraw kazijiet fejn tutur volontarju, gwardjan volontarju ikollu 70 tfal mux minorenni mux akkampanjati li rriti hosibu. Bazikament huwa impossibli li wieħed ikun jista' jisegwi u jati l-attenzjoni meħtieġa lil dawn minorenni kollha. Issa problema oħra għandha x'taqsam l iskola ħafna minorenni ta' 14 sena, 15 sena, 16 sena, 17 sena jeħtieġu eh, korsijiet tal-litterizmu. U mhux dejjem dawn huma maħsuba fuq livell tal-istat korsijiet ta' skola elementari imma li siru fil-axija għalek huwa diffiċli li tfal ta' 5-6 snin li jkunu edin fil-skejl tal-gvern, skejl primarji tal-gvern li maħħom titfa tfal ta' 16-17 sena għalek dawn minorenni mux akkompanjani jispiċaw ma jmorrux l-skola. U għalek flimkien ma' diffikultajiet li għandhom xasma soċjalizzazzjoni tal-lim tal-lingwa, l-espressjoni, Eh, li wieħed ikun jaf kif imur mal-oħrajn, hemmhekk naqdu l-fatt li dawn il-minorenni spiċċaw eh, iduru mal-belt u għalhekk jistgħu jaqgħu eh, vittma tal-kriminalità organizzata anka minn persuni li forsi joffrulhom xi ħaġa ta' xogħol x'jagħmlu, eċetera. Issa mistoqsija oħra li jiena kelli li xtaqt nagħmel li kella x'taqsam ma' l-opportunità ġviri u l-evaluazzjoni ta' l-opportunità li eh, dawn il-minorenni mhux akkumpanjati nagħtuhom fidejn eh, persuni privati anka f'ċertu familji. Dejjem, ovvjament, b'rispett ta' ċertu rekwiżiti meħtieġa li jkun jistgħu u ċertu kriterji. Ma nafx, forsi din tisax tkun soluzzjoni li tista' tikkunsidra eh, l-ewwel qabel kollox l-interess tal-minorenni. U b'dan il-mod Eh, neleminaw il-problema tal-fat li meġ bizet eh, gwardjani volontari. Grazie ħafna, Signora Ferrara, e kħiġobkum kollegi, it ittawlu xizzejet għax mux għan nispiċċaw fil-ħin. Issa, Signora Krazza Bild. Thank you, Madam Chair, for the first time. Grazie, President. L-għan nil nilqa dan id-dibattitu fuq din il-kustjoni tant orribli eh, wara li ġid dal fin minn Missing Children Europe u tatna il-rapport, dana il-rapport eh, verament il xukjana ġifiri aħna fil-grupp inte eh, naqadna kollha fl-imkien u nieħdu gost li għanna dell-opportunità li nisimgħu kellu, mux importanti li konna dibattitu pubbliku U għanna naqblu ma' kollegi li huwa frustranti ħafna illi dak li qed tajt inti tatina stampa ċara, il-kwistjoni hemm nuqqas ta' skambju ta' informazzjoni. Eh, kemm bejn l-awtoritajiet, bejn pajjiż u ieħor. Ussa dwar il-punt ta' identifikazzjoni reġistrazzjoni. Eh, fost it-tfal hemm din l-idea illi li naħduna il marki ta' swaba jmur kontra tfal, jiena fil-fatt kelli dan id-dibattitu ma' awtoritajiet Xuħut minna fil-mandat preċedenti kienu ankan karigati li jaħdmu fuq il-pakket tal-azil, fuq id-drittijiet ta' tfal u fuq rapport fuq il-minorenni mhux akkumpanjati għana ippruvajna nisħu fuq il-fatt illi nirreġistraw il-marki ta' swaba ta' tfal huwa mod kif daw it-tfal indaħruhom f'sistema għal protezzjoni tagħhom. Biex bekk l-awtoritajiet ta' nfurzar ikun jafu dawk it-tfal jeżistu fl-Ewropa l qegħdin hemm u għal daqstant ikun jistgħu iħarsuhom. Nafu illi Sfortunatament 50% ta' tfal eh, migranti jispiċċaw joħorġu minn dawk il-ċentri eh, jew nkella qatt ma jaslu hemmhekk għaliex intaqgħu ma' eh, traffikanti qabel ma jiltaqgħu mal-awtoritajiet. Allura jekk daw it-tfal qatt ma jiġu reġistrati fis-sistema ma nistgħux inħarsuhom. Mela hekk il-mistaqsija hija x'nistgħu nagħmlu biex naġġornaw, inti semmejt il-jura dak is-sis wieħed, is-sis tnejn, il-kustjoni tal-viżi, tal-passaporti, tat-tfal. Għana qed naċċettaw rikonoxximent tal uċuħ tal tfal biss jew e, nasbu li aħjar it-tfal ikollhom passaporti biometriċi biex hekk ikunu fil-databases daw databases imbagħad nkunu nistgħu naġġornawhom. Għandi wkoll mistoqsija speċifikament għal Europol. Għaliex intom bħalissa qegħdin taħt din il-pressjoni U għedin tiġu mitluba li eh, t-dedikaw partijt me rizorsi ta'kom għat-terrorizmu dan kullħat jifmu għara dak li ġara fl-Europa. Ġvidi da mux għetni kritika u għek għetin saqsi. Em il-riskju illi bximot eh, il-fatt li qed tiffukaw taqt fuq terrorizmu dan ħajkuna spiża ta' xogħol li tistgħu tagħmlu fuq it-traffikar tan-nies U l-istatistiċi issa huma ċari qed naraw li hemm iżjed u iżjed tfal li qed ifittxu l-ażil. Iżjed tfal, speċjalment iżjed bniet u tfal mhux akkumpanjati. Għanna fenomenu għawek fuq skala enormi. Kif nistaw nissiguraw li għandkom bizzejet rizorsi u li kapaċi tikkonċentraw bizzejet fuq din il-kwistjoni ta' prevenzjoni, ta' avviz fi stadju bikri, u dawn l-affarijiet illi inti id-deskrivejt tant sew sabiex ikun nistgħu nipprevjenu dan il-fenomenu u sabiex ma nħallux it-tfal jiġu involuti f'attivitajiet illegali. Grazzi, Sinjura Korazza Bild. Għandi bżon nitlobkom kemm jista' jkun iżommu ma' żewġ minuti jew tlieta biex titkellmu għax inkella mhux ser ikollna ħin nisimgħu it tweġibijiet Isur jurek. Grazzi ħafna. Din it-traġedja ta' tfal li jisparixxu ma saħħitx fil-Jemen, fil-Somalia u fil-Darfur, imma fl-Ewropa ċentrali. Din hija traġedja umanitarja li qatt ma konna rajna bħala qabel u tajjeb kieku ikonna x'informazzjoni preċiża dwar x'nafu diġà. għaliex anke jekk in-numru ta' tfal li reġgħu instabu huwa baxx, u fil-fatina nxtieq nkun naf eżattament kemm eh, il-tifel u tifla reġgħu instabu, Però għabbażi forsi ta' dik l-informazzjoni nkunu nistgħu b'xi nisiltu xi konklużjoni. Irritu saqsu nfusna x'ġara. Jidda tfal jew inħatfu jew qegħdin jinħatfu fuq skala kbira jew inkellem kwistjoni ta' frodi. Daw tfal qed jiġu trattati bħala oġġetti u qed jiġu traffikati. U forsi l-informazzjoni ta' kemm tfal qed jaslu fit-territorju tagħna eh, miex ħażina hemm numru kbir wis u hemm numru ta' stant qoli biex jikkumpensa għall-adulti. Il-reprezentant minn Missing Children Europe tkellem dwar il-fatt li l-Istati membri kollha għandhom eh, liġi illi tajt fil-Kostituzzjoni illi tajt illi kulħadd għandu jkun imħares. Jena ma nishtiqx eh, naqbatu nislet konklużjonijiet bla doċ ma rridx noqgħod nakkuża n-nies naf li Europol għandha riżorsi limitati u tagħmel li tista' Naseb li l-responsabilità prinċiparjament hija fidejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi f'dawk il-pajjiżi fejn it-tfal sparixxew. Iżda l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha wkoll huma responsabbli għaliex injoraw il-ċans li dan kien seħ. Fil-fatt aħna ftaħna l-bibin tagħna l-kulħadd mingħajr ma ħsibna fi kwistjonijiet relatati ma' sigurtà. Għan ripeti, għawek jew għanna eh, rejat kriminalità fuq eh, skala kbira ħafna jew inkella huwa każ ta' frodi. Pero dan għandu prinċipparjament eh, għandu xaqsam ukoll ma' dekjerazzjoniet mhux responsabbli ta' mixxejjed Unjoni Ewropea u ta' gvernijiet differenti illi kienu qed iħeġġu l-immigranti jiġu fl-Ewropa u daw it-tfal issa qed ta' dak li ġara għaliex f'ħafna każi dawn it-tfal ma ġewx hawnhekk min jeddom da tfal inġabu hawnhekk. U fl-istess ħin, smajna illi eh, qed naraw, smajna li dawk kollha li kellhom approċċ realistiku għal dak li qed jiġri, nakkużaw nakkużawhom illi eh, mhux qed jitkelmu sew, u naħseb illi dawk illi huma responsabbli għal dan għandhom jerfgħu responsabilità tagħhom. Aħna qed ngħixu f'komunità demokratika u din il-responsabilità demokratika rridu nirrispettaw. Signora Gomes. Nar l-ewwel ta' April jiena konta t inżur Marja kien hemm ħafna tfal hemmhekk u imbat, 2005 ruħ waslu wara l-20 ta' Marzu meta kien hemm il-ftehim l europea u Turkija u jien hemmhekk rajt tfal edin jinżammu taħt detenzjoni f'Morja u żgur li hemm iżjed milli jina, Dana mhux suppost li qed isseħ imma Jina rajt tfal fil-kampijiet f'Pireus, rajt tfal f'ħafna kampijiet differenti fil-Greċja u anka fil-domeni. ħafna minnhom minn daw tfal ma kienux akkumpanjati. Kienu sempliċement ma nies li huma forsi familjari tagħhom jew li kienu ġirin tagħhom. Jiena kont f'Lesbos fejn eh, eh, dik l-NGO li taħdem ma l-autoritajiet Griki kienet eh, jaqdu tfal żgħar u hemmhekk kien hemm minorenni wieħed minnhom ta' seba' snin. U din ġew għaltinna li m'għandhomx biżejjed fiċiltajiet, m'għandhomx biżejjed eh, ħaddiema laqqas biex jieħdu ħsieb dawk it-tfal li jistgħu jieħdu ħsieb. Sempliċement dawk it-tfal waslu hemmhekk grazzi għat-traffikanti. Grazzi għal eh, networks ta' traffikar terribli. U dan qed jiseħħ fl-Ewropa tina xi ħaġa li verament eh, tirrabjana. Huma fil-fatt l-istati membri illi huma responsabbli ta' dan id-diżastru fl-Ewropa. Ħafna mill Refuġjati li kien hemm ommijiet, pereżempju, kien qed qalu li kien qed jistennew li l-familja tingħalaq, tingħaqad, pereżempju, qed kien qed jistennew illi eh, imorru l-Ġermanja fejn ir-raġel tagħhom jew l-familjari tagħhom. Fil-fatt dawn kienu telqu minn darhom waħidhom għaliex kien qed jistennew li ser jingħaqdu mal-familja tagħhom iżda mbagħad spiċċaw f'pajjiż waħidhom. Għaliex ċertu stati membri ddeċidew illi iġarfu Schengen kollha u e, imblukkaw il-frontieri. Jiena mhux qed nippanta subaj lejn l-Europol jew lejn l-aġenziji li qed jippruvaw jagħmlu xi ħaġa b'dak li għandhom, jiena qed nipponta subajja lejn il-gvernijiet tagħna li għandhom ir responsabilità politika tal-fatt illi verament fallew fid-dmirijiet tagħhom illi iħarsu lil dawn it-tfal. Tfal, immigranti, mod partikolari. Huma responsabbli wkoll tal-fatt illi dan il-ftajim bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija sempliċement jagħti vantaċ il-kontrabantisti biex iżjed jatu eh, jiskun jistgħu jisfruttaw l-immigranti hemm l-istati membri wkoll illi marru kontra Schengen għax blokkaw il-frontieri u dawn huma dawk in-nies responsabbli fostom anke l-Ġermanja. Uh, Mrs. Wimberg. Grazie ħafna, Signora Wimberg. To say that Germany najt li il-Ġermanja l-ewel qalet li ma hemmx frontieri. Unbat għattejn dawk li għedin jimblukaw il-frontiera. Iva, skużawni, ma tanċ fadilla ħina dan il-dibattitu għad fadl sitt membri li jishtiqu jitkelmu u irridonatu l-kelma għat weġibit. Mela, is Rovenberg, Wimberg, kjoġbok. Grazzi ħafna, Signora President, jina ħan rispetta il-ħin li għandi. L-ewel jina xtaqt najt li naħseb li huwa ta' tħassib li naqraw li għaw ħafna tfal li qed jiġu sfruttati għal eh, xogħol, eh, skevitu sessuali, eccetera. Verament, hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa biex nwaqfu mill-li jiġru dawn l-affarijiet. Imma bħalma diġant qal eh, b'din l-immigrazzjoni tal-massa Mux, miex ħaġa stramba li n-numru ta' tfal e, eh, mux akkompanjati jizdiet, fil Zvezja biz 35.000 persuna talbu għazil fil-Zvezja. It-tfal li sparixxew fil-Zvezja naqasnijom. Dan għaliex aħna għanna problema ġdida, jina ħsib li kienu zlidu male, hemm ħafna zaza minn marokku mill-Afganistan, li għandhom id-dritt għal li jitolbu għall azil ma ħafna minnhom jiġu riflutati u dan ifisser bażikament li ma jridux jitkeċċew u jisparixxu. Għanna, mijiet ta' tfal Marokkini li jgħixu issa fit-toroq. aħna kontatjajna eh, l-autoritajiet tal-Marok sabiex jihdu lura dawn it-tfal imma marni nixxinniex. Issa dawn it-tfal edin jiexu fit-toroq, wara edin niprofa nikkonvinċu l-autoritajiet tal-Marok b'xiftejn li jihdu lura dawn it-tfal. Naħseb li din dan huwa fenomenu ħajżisti anka eh, f'pajjiżi oħra fl-Ewropa. Dawn huma tfal li tkeċċew li ġew rifjutati, ma xħanamlek ma nistawx l lura f'pajjiżhom. Mela, l onorevol Lambert issa. Iva, hut minna inna snin issa argumentaw li s-sistema ta' l-azil għanda tħares fil-fat lejn l-implikazzjonijiet ta' dak li ġri għal dawk li ma jistawx l lura dar minħabba ċirkostanzi fil-pajis ta' oriġini tagħhom u li l-istatus tagħhom ukoll irid jiġi stabiliti. Jiena naħseb li għawek f'numru ta' stati membri qed insibu riskju kbir eh, li qed nikkastigaw it-tfal għandu qas ta' responsabilità jew tal-pajjiżi ta' oriġini u nkela tal-gvernijiet tagħna stess. U meta nisimgħu il-proposti sabiex naraw kif jista' jkun li qegħdin inbidlu s-sistema tal-azil jiena ninkwieta ħafna għaliex waħda mill-affarijiet li rnexxinna indaħlu fuħut minn dawn id-dan minn ġdid kienet enfasi ħafna iżib seħita fuq l-aħjar interessi ta' tfal u dak li smajna illum tana linja gwida ċara ħafna u anka proposti ta' politika dwar xanna namlu. Mela waħda mill-affarijiet li hemm bżonn li namlu huwa li namlu sforzi ikbar bimwa l-gvernijiet nazzjonali tagħna sabiex nimplementaw il-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li it-tfal taħt il-regolament ta' Dublin ma jistawx jintbatu lura. U l-applikazzjoni tal-eżerċit issir minn fej qegħdin u sar punti ieħor til punti għaj, jekk qed inħarsu lej kif nistgħu ntejbu ċertu kwistjonijiet dwar reġistrazzjoni hemm bżonn li naraw kif nistgħu ntejbu wkoll kwistjonijiet li għandhom ma' fiduċja fis-sistema. U din il-fiduċja hija nieqsa. U meta tħares lejn eh, uħut eh, mill-azzjonijiet ta' xi gvernijiet nazzjonali, Franza u Renju Unit pereżempju, eh, fil-Kale, sentenza tal-qorti ċara ħafna li tfal fil-kampijiet ta' Kale għandhom intitolament taħt Dublin u anka taħt il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem li jkunu fir-Renju Unit. Dawn is-sentenzi dik il-leġiżlazzjoni miex qed tiġi implementata u jiena naħseb li l-awtoritajiet Franċiżi u koll verament mumiex qed jaħdmu sew fil-mod kif jintraċċaw u jappoġġaw dawn iż-żgħażagħ. Jina nasib li bħala parlament aħna nafu xanna nagħmlu. U verament nixtieq nirringrazzja l-kellima tagħna l-lum rossinhar talli ippreżentaw dan is-suġġett tant ċar mod tant ċar li aħna issa stalina li nagħmlu xol xogħol tagħna dim il-gvernijiet tagħna. Grazzi ħafna sis-Sinjura Verġja. Merci, Madame la Présidente. Grazie. Imma ma f'taffarijiet daqra ħawdin, ma f'taffarijiet mhux qed nifhem. Per eżempju, dan ċifra ta' 10.000 minn veġiet xe t-reprezenta. Jina fimt illi il-numru ta' eh, persuni tfal reġistrati stedu u l-istati kienu mimlin wis mill-reġistramenti biex ilaħqu imma ma mhux biżejjed għaliex ħafna minnhom da tfal huma vittmi ta' traffikar. Imma jiena li fimt huwa li hemm responsabilità mill-istati mm, li lil mill-kompetenza tagħhom fil-qasam. Dawn il-pajjiżi kollha huma fil-materji ta' drittijiet fundamentali għat-tfal, eh, il-drittijiet ta' Dublin, mhux biss fil direttiva 20 jew l-artiklu li permetti ritorn, imma anki dak li waqaf illi ritorn ta' tfal minorenni. It-tfal jiġi tiġi ġomħarsa, ikunx ikun l-status tagħhom, id-data tagħhom, u jitqisu fuq territorja eh, bħala vulnerabli u eh, huma bħala tfal. Dan huwa dritt u privileġġ tfal. Mistax jekun li naħna nejxu f'pajjiż fejn mhuwiex imma jportu ħafna dawn l-affarijiet. Jien naħseb eh, eh, hemm ħafna pajjiżi fejn hemm pajjiżi li l-om snin jitolbu eh, l-azil u jiġi rifjutat. Minħabba li dak jemlu l-om testijiet speċjali fil-kwalità tagħhom hija kontestata, imma l-għan huwa li twaqqaf illi dawn it-tfal ikollhom il-protezzjoni. Ġen Lambert għanda raġuni li tifoka fuq eh, eh, fuq il fat li kienem tlet tifel u tifla li eh, ġew rifjutati għal għajn din rajnuna fuq fil-livell Franċiż, fuq territorju Franċiż, għal mantaw, edin fuq territorju Franċiż u l-gvern Franċiż eridu jirġildu biex jirregolaw il-situazzjoni li xil biċa kbira tal dawn it-tfal għandhom id-dritt illi jkollhom ambjenta familja bħal mandu renju Unit. Anke dak li huwa l-skambju kol ta' informazzjoni u servizzi nkonċernati. Kif nistaw namlu mod illi s-sistemi kollha li għanna bħalissa jistaw dak li huma interess ta' drittijiet tal-medja, drittijiet fundamentali u ta' drittijiet ta' tfal, kif nistaw naraw dan il dazzjer mod iktar prioritarju u naraw li namlu miżuri konkreti illi permettu li aħna nsalvu din is-sitwazzjoni għaliex ma sarx naqbdu kontratu l namlu nagħmlu ngħidu hija ma xar telef tifel u tifla disparexxew fuq territorju Ewropew imma nafux x'rippreżenta fil-verità di. U ma naħolqux b'miżuri konkreti bin-najr ma nirregolaw ukoll problemi oħrajn illi dan il-kumitat itħabtu wiċċna magħhom marbuta ma' dan il Grazzi ħafna, Signora Virġa. Issa naddu l-kelma li Sr. Vautmans. Grazie ħafna, Sr. President. Nishtiq nirringrazzja li l-kellima kollha ta' qabli. Jiena naħseb li din iċ-ċifra hija verament tremenda dawn it-tfal kollha mm, sparixxew. Jiena mort qudiem il-Europol, mort għand l-Europol, tkellimt magħhom. Tkellimt ma' Child Focus u frankament Jina, mux qed inqabbel it-tfal mal-annimali, ma jekk jisparixxi kelb, in jagħmlu xi ħaġa. Iżda minn kejja tagħna u dawn it-tfal kollha niqsin fl-Ewropa. Għalhekk aħna Parlament Ewropew nitkellmu dwar l-urġenza, rispetta drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja f'pajjiżi oħra, u għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn li jkun hemm mozzjoni urġenti li titlob lil Eh, Ewropa biex jagħmlu xi ħaġa dwar dan. Intqal ħafna fuq il-prevenzjoni, l-ħolqien tal kuxenza e eh, nkunu konxi tar-riski eh, għamlu li ċittadini kunu konxi ta' dak li qed jiġri sabiex ikunu jistgħu jaraw xed jkunu jistgħu joqogħdu għassa. U il-politika ta' migrazzjoni kif ukoll politiki oħra rridu jaħdmu id fit għabbażi ta' kuljum. Cecilia Wikstrom prezentat emendi li għajdu li it-tfal rridu jiġu imħarsa jkunu fejn huma. Imma ħafna drabi t-tfal huma vitmi. Kunu għaddew minn affarijiet tremendi. Il-Kummissarju Jurova għanda toħroġ bi pjanta azzjoni maħna inna mill-2013-2014 istennew għadi wasal iż-żmien li l-Kummissarju joħroġ bi pjan ta' azzjoni. Għandi l-aħħar punti, punt għalik. Għal-Kumitat talibe, tkun idea tajba li jikteb li kumitati l-oħra sabiex flimkien ikun nistaw naħdmu biex nizviluppaw pjan ta' azzjoni, mux ma wasalx iż-żmien li infaslu riżoluzzjoni li titlob approċ pass pass. Nixtieq ngħid ukoll li il-kellima kollha tkellmu dwar il-prevenzjoni, tkellmu dwar il-ġejjieni, tkellmu dwar kif nistgħu nevitaw li dan isir mal-verità hija li ġrat. Hemm 10,000 tfal niqsin fejn tfal. Spiċċaw fil-prostituzzjoni, hemm minnhom li huma mejtin? Jina għamilt mistoqsija bil-miktub xarajn ilu. E, kienet firmata minn 40 kollega tal-alde, imma miex edha fuq l-agenda jina nishtiq nkun naf xi pjanta azzjoni aħna fl-Ewropa għandna l-intenzjoni nimplementaw issa illum għada. Irridu nħedġu l-nies sabiex jinstabu dawn it-tfal aħna responsabli tagħhom. Grazzi, Sinjora Spinelli. Grazzi, Signora President. Mela, fuq kif jiġu trattati il-minorenni fil-kampijiet li semmiet il-kollega Anna Gomes. Jina għek għandi zewċ mistoqsijiet. In-nuqqas impressionanti ta', ta ikel li jina ta' għatf l-tfal, inklus ta' twelit, tfal ta' twelit biex nagħti ċifra f'kijos tfal ta' sitt tfal ta' sitxu jinataw 100 ml ta' ħalib kull-jum. Memx klim eh, għal dawn din tip ta' situazzjoni l ħaġa li ħanitlob jiena huwa għal jek mux il-każ li nikkonsidraw it-tnaqqis drastiku ta' eh, ħalib li jenata lil eh, tarbija ta' twelit, jekk di biex ikkonsidrata bħala tortura, jekk għandix tiġi ittrattata bħala tortura. Hemm numru kbir ta' minorenni li huma qrib 18 sena imma li qatt m'għandhomx 18 sena qegħdin jgħidu li għandhom 18 sena jekk jiġu mistoqsija sabiex ikun jistgħu jieħdu ċertu drittijiet u jevitaw la detenzjoni u għalhekk jisparixxu wkoll. Dak li ntqal minn wieħed minnkom fuq il-fatt li it-tfal għandhom id-drittijiet din hija xi ħaġa importanti għax inkella jekk le jiġru dawn l-affarijiet ġviri wieħed jipprova jgħid li le mhuwiex orenni biex jevita li jkun eh, jispiċċa f'detenzjoni. Grazzi. Mrs. Spinelli. Grazzi ħafna Signora Spinelli sa nindirizza il-kelliema tagħna Għandkom ħafna ħafna mistoqsijiet. Nixtieq nitlobkom li mattawlu xi ippruvaw eh, irrispondu f'żewġ minuti tlieta kollha kemm intom. Mela. L-ewwel nett ngħaddi l-kelma l-Sur Neumann. Grazzi ħafna, Sinjora President, grazzi tal-li permettejt li nipparteċipa f'din id-dibattitu tant interessanti. Ovvjament jiena ma nistax Ngħid li nista' solvi dawn il-problemi kollha kontribuzzjoni tal ewropol eh, u tal-setat tal-Pulizija huma biss ftit minnhom. Wieħed mill-approċċi li hemm huwa eh, li inwaqfu amministrazzjoni kif suppost fuq livell Ewropew. Dan nxaqsam mal proċessar tal-informazzjoni fuq il-proċeduri maqbula fuq ċertu kompetenzi u komunikazzjoni u ovvjament u di ovvjament iswa flus e, e, xaġa għanda xaqsam ma' rizorsi. Minna tiegħi fil-qasam tiegħi nixtieq li ma narawx li il-riżultati ma daqshekk koroħ Fit-traffikar tal-bnedmin aħna kellna 65 każ li ħdimna fuqhom fl-2009 u fil-waqt li fl-2014 kellna 744 każ, ġviri iva din hija żieda drammatika, ġviri situazzjoni forsi hija gravi, ma dan juri wkoll li minna l-oħra qed nikkoperaw ħafna iżjed. Dwar kontribuzzjonijiet kien hemm 400 Eh, u 84 fl-2009 u 3500 fl-2000 u 15 eh, ġifiri qed taħdem u hemm konnettività aħjar ta' sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea dibattitu li eh, kien ikun diffiċli ħafna anka sentejn ilu. Dawn is-sinjali huma kollha inkoraġġanti ġifiri li għall-inqas bdejna dibattitu Kien hemm mistoqsija li jiena rrid nirrispondi bil-fors hija dwar jekk għandniex bżonn ta' aktar riżorsi. Dal-Parlament kien diġà ġentili biżejjed li riċentement adotta deċiżjoni dwar riżorsi addizzjonali għall-Europol, iżda ta' min jgħid li iva ovvjament ir-riżorsi tagħna edin fil-limitu tagħhom jekk trid tiġiret it-terrorizmu, trid ikollok in-nies fil-post fil-gżejjer Grigi sabiex ikollok dawn il-secondary security checks, dawn ir rizorsi huma neqsin. U jina wis nifza li b'dan in-numru ġivir ta' ċifra ta' per ta' tfal li huma neqsin li qed naraw issa huwa probabbli ħafna li l-ewwel każijiet fej migranti minorenni ġew involuti f'każijiet ta' traffikar ir ir-reġistra ġew reġistrati din is-sena u jekk dawn huma ċifri reali ħajkonna nagħmlu ħafna ħafna xogħol. Iġviri le memx soluzzjoni tajba l kulħadd hemm bżonn ta' azzjoni konkreta, hemm bżonn ta' riżorsi, ċertament ħajkun hemm bżonn ta' flus imma anka inizjattiva ċivili. Grazzi. Grazzi ħafna tursi tal-li ma ta' Is-Sinjura Dimitropulu issa. Iva t nitkellem fuq qosor ukoll. Ħafna mi rakkomandazzjonijiet li smajna il-lum diġa hemm obbligu legali minn l-istati membri jinsabu fil-liġi Ewropea diġa edin fil-konvenzjoni fuq ġittijiet ta' tfal imma hemm dispożizzjoni speċifiċi fuq l-azil meta nitkellmu dwar l-akkomodazzjoni eh, dwar l-unitajiet tal-familji, per eżempju daw diġà qegħdin hemm fid-direttiva tal-akkoljenza meta nitkellmu dwar il-gwardjani tuturi dan diġà jinsab fil-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni hija għalfej mhix implementata u kif nistgħu nsiguraw l-implementazzjoni. Ħafna mill-affarijiet li għandna illum mhumiex ġodda irridu nieħdu pass addizzjonali biex nimplementawhom. Ħaġa oħra anka fil-leġiżlazzjoni ġdida fil-iżvilupp tal-politika rridu nassiguraw li hemm l-aħjar interess tat tfal jiġi kkunsidrat u anka ikun hemm evalwazzjoni ta' l-impatt. Irridu nassiguraw ukoll id-deċiżjonijiet Eh, mux ħajraw biss xħajġri l-tfal dan huwa dibattitu li għandu jkonna fuq il-marki ta' swaba ta' tfal li huma taħt it-18 sena. Jista' jkun hemm ċertu każijiet li dan ikunx l-aħjar interess ta' tfal li jagħtu il-marki ta' swaba għaliex imbagħad jistgħu jiġu ntraċċati iżda minna l-oħra irridu nħarsu lej kwistjoni ta' ħarsin ta' dejta u affarijiet oħra rridu naraw ukoll is-salvagwardji li jrid ikun hemm sabiex nassiguraw li din tkun dejjem fl-aħjar interessi tat-tfal. Għaxbiri mish kwistjoni dejjem ċara, ħafna mill-kwistjonijiet li tqajmu fuq eh, il-tuturi u l-sfidi li jeżistu. Aħna smajna situazzjoni xini fl-Italja u sati membri oħra. Hemm manwal bħalma semmejna imma hemm ukoll ħafna qodot dwar il-linji gwida ehm, kif ukoll proġetti differenti u dawn ukoll irridu jintużaw mill-istati membri sabiex inbidlu is-sitwazzjoni fil-post. Dwar kooperazzjoni hemm ukoll huwa importanti wkoll li niftakru li l-fenomenu ta' tfal li jisparixxew ma jaffettwax stat membru wieħed jew ieħor, Għaliex aħna smajna ħafna e, fuq stati membri speċifiċi, ma rridu naraw id-data x'inhuwa disponibbli. Aħna ma qed nitkellmu biss fuq l-Italja u l-Greċja, jiena mhux ħaqgħod nisemma ħafna pajjiżi, imma ġejja mill-Europa ċentrali, tramuntana, ġifiri tinvolvi l-Stati membri kollha u anka l-sfidi li semmejna huma sfidi fl-Stati membri kollha għalek iridu naraw il-kooperazzjoni internazzjonali u kif nistgħu nikkoperaw. Kif nistgħu nagħmlu dan? Probabilment irridu naraw il-possibiltajiet li nibnu fuq sistema eżistenti biex impijaw l-informazzjoni kooperazzjoni u rridu naraw ukoll kif nistgħu ninkludu l-awtoritajiet tal-protezzjoni tat-tfal. Jiena semmejt il-proġett biometriku li qed twettaq l-FRA bħalissa, l-interkonnessjoni bejn dawn is-sistemi differenti, ta' informazzjoni l-Eurodac kif ukoll il-beħ ta' ċertu informazzjoni u kif dan jista' jintuża biex nidentifikaw it-tfal eh, għal ħer interess tagħhom u x'inhuma t-tibdiliet li jistgħu jiġu introdotti sabiex nassiguraw li jkun hemm aktar protezzjoni tal-tfal, aktar ħarsin ta' tfal, u din hija xi ħaġa ħaseħ fil-bidu tal-2017 u nispera tagħti gwida tajba. Sinjura Morales, grazzi ħafna nu gost nara li ħafna membri tal-Parlament Ewropew ħossu li din hija kwistjoni ta' priorità jiena smajt il-kelma urġenza u jiena nemmen li verament għandna bżonn nassiguraw li mhux sempliċement najdu li nafu li niqsin imma xi ħaġa biz nsibuhom u nevitaw li jisparixxu oħrajn. Nina mistoqsija oħra dwar fejn hija responsabilità u r-responsabilità ċertament qiegħda fuq iż-żewġ livelli kemm ta' livell tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali. Fl-2013 l-Unjoni Ewropea ħarġet rapport fuq it-tfal niqsin mod ġenerali u f'dak l-istudju nsqal li huma biss erba' stati membri li kellhom regoli legali u proċedurali biex jindirizzaw il-problema ta' tfal migranti mhux akkumpanjati f'ħafna stati membri meta tfal mhux akkumpanjati eh, jiġu rapportati bħala nisa, hemm perjodu fejn ma jsir xejn. Issa aħna nafu li meta jerbu tfal eh, hemm bżonn ta' ġiex kemm jista' jkun malajr. U dan l-idea hija li eh, ma jsir xej għaliex x'aktarx jiġri xi ħaġa fuq it-talba għall-ażil. Iva bżon ta' revizjoni rridu nassiguraw li l-interessi ta' tfal ikunu fil-qalba ta' tweġibit kollha li x'din hija problema transkonfinali. Jekk nagħmlu xi ħaġa fuq livell eh, nazzjonali biss mhux biżejjed. Hemm bżonn li it-tfal ikollhom ċertu fiduċa, rridu nagħtuhom l-opportunità li nisimgħuhom naraw ir-riski li jisimaw li li għaddu minnhom Hemm bżonn kapaċità, bżonn ta' taħriġ, hemm bżonn ta' riżorsi. Hemm bżonn ukoll informazzjoni tingħata lit-tfal sabiex daw ikollhom is-seta li jieħdu d-deċiżjonijiet anke jekk ikunu jafu ir-riski nafu li hemm ċertu proċeduri eh, għall-għajnuna tagħhom. Hemm kwistjonijiet ta' akkomodazzjoni u li sempliċement insomma f'detenzjoni mhijiex tweġiba Ovvjament il problema f'ħafna pajjiżi fejn jaslu tfal u aħna nafu l-sitwazzjoni fil-Greċja hija waħda drammatika u traumatika. Ir-risposta għas-sitwazzjoni għandha tkun multidisciplinarja u għandha tinkludi ħarsin ta' tfal u tkun ibbażata fuq prinċipji ta' ħarsin ta' tfal. L-ewwel qabel kollox il-kwistjoni tal-protezzjoni eh, u l-edukazzjoni iva għandna nagħtu priorità għaliex ħafna tfal jisparixxu huma tfal li qed jiffaċċaw li jkunu f'sitwazzjoni fejn ma jistaw xigawdu minn protezzjoni. U dinja hija kwistjoni wkoll tħassibna imma li trid tiġi indirizzata fit toġibit tal-ġejjin li nagħtu grazzi. Grazzi ħafna t toġibit kollha minna ħatakom, grazzi tal-li kontu preżenti u tal-li tajtuna din l-informazzjoni. U naħseb li nistgħu nagħmlu xi ħaġa sabiex insolvu dawn il-problemi. Mela jina immedjatament ħajkolli naddi għal punt li jmiss fuq l-agenda nixtieq nirringrazzjakom tal-li kontu għaw. Issa, Mrabta rabta fil-fatt aħna u qed nitkellmu fuq il-ġrida kontra traffikar tal-bnedmin fil-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea. La bozza l-opinjoni mis sinjura Valero ġiet prezentata fil-Kumitat Libe fis-16 Marzu il-libe tagħti l-opinjoni bħala kumitat assoċjat taħt il regola 54 lil kumitat dwa. Ġew prezentati total ta' 95 emenda u issa ħajkonna skambju ta' opinjonijiet ma' rapporter u il-Shadows, il-Sinjora Valero. Ja vil-borja Jag vill börja med att droga minna fur ett bra samarbete. Grazzi. L-għonet ringrazzja l-kuħat l-kooperazzjoni tajba ħafna, ħna għajna diġa ftit eh, qabel qabel ma nibda bdejt nikteb l-ewwel abbozz, mbagħad ktibna qatt eh, kellna qatt talaqat wara. Naħseb li issa wasalna l-kompromessi għal dawn il-95 emenda. Int mux kolla ħajja daħlu fil-dokument, imma ħafna minnu fan votaw fuqhom direttament. Mux li hemm opinjoni kbira differenti bejnietna, aħna viċin ħafna, qed inqarbu ħafna bl-istess perspettiva mal-kollegi. Palma qalet il-President. Traffikar tal-bniedem u r-rapporti esterni, r rapporti esterni, hija wallan, ewlini, Imma kompromessi għal dak li huwa pereżempju qawwi tal-pulizija, il-taħriġ u edukazzjoni għal xemm għall-vittmi u għal min jgħinhom il-differenza bejn it-traffakkar tal-bniedem u l-kontrabbandu tal-bniedem. Il-protezzjoni tal-vittmi, id-dritti tal-vittmi, protezzjoni tal vitmi id dritti tal vitmi it-tfal, gruppi vulnerabili, soċjetà ċivili u prevenzjonijiet oħrajn Dawn huma fuq it-suġġetti fejn aħna ma kenniex divergenzi kbar, iżda sfumaturi. Dan dak li huwa differenti tal-opinjoni, l-kooperazzjoni kienet eċċellenti bejn ir-reporter Shadows. U allura kellna opinjoni tajba. Huwa diffiċli nagħmlu separazzjoni mal-aspetti interni u dawk esterni imma d drua u l-fam bil-komitati ser ukoll jagħmlu din id-differenza anki jekk hemm riski ta' intħil forsi jew trikib ta' ta' dak li aħna qegħdin nagħmlu tax-xogħol tagħna. nitkellmu hawnhekk dwar temi li għandu x'qsam il-kompetenza libri wkoll. Huma komuni. Issa ngħaddi x-shadows jekk tippermetturi. Grazie, signora Valera. Signora Sipel, un bat Sinjora Gomez. Grazie, jiena s-sir nitkellem fi Sami Shadow, Christine, Bonfa, li ma setax tkun hawnhekk, ħanaqra l-kommenti. Fost il-95 emenda li qed jitres u jiena nixtieq nifoka fuq xi punti li huma ta' importanza għal grupp politiku tiegħi u nixtieq ukoll nirringrazzja r-rapporter ta' kooperazzjoni tajba ferm fuq dan il-fajl. Fuq il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-vittmi importanti li aħna namlu sejħa għall ambizzjoni ta' direttiva dak li huma l-permessi ta' residenza li jingħataw lil vittmi tal-traffikaru tal-bniedem. Il-vittmi għandhom ikunu jistgħu jirċievu permessi ta' residenza anki jekk ma jistgħux jikkooperaw mal autoritajiet u ma jeħtieġu il-ftema l-għajnuna tana u il-komprensjoni tana u din iftakru li dawn ma jistawx jitqisu bħala responsabli attivitajiet kriminali li jinġu mġela li jihdu sem fi mod partikolari għall estrattament sessuali u xogħol mġiel. Għal dak li għandu x'jaqsam il-minorenni mhux il-kompanjati u essenzjali illi u konna identifikazzjoni tal-proattivi ta' tfal il-vittmi ta' traffikar ta' bniedem. Għalhekk li huwa essenzjali li aħna jkonna l-gwardjani legali għal dawn it-tfal mhux akkampanjati. Il-traffikar tal-bniedem dan qasam aħna għandna bżonna nagħmlu differenza bejn it-traffikanti bejn il- traffikar tal-bnidem u l-kutrabbandu tal-bnidem, għalkemm dawn it-tnejn huma marbutin wieħed ma' ieħor dan għandek din ir-rabta, id-differenza tal-konsens fil fil-kontrabbandu li mhuwiex l-istess palmuha fit-traffikar u eh, għal dak li waġida kontra traffikar aħna ma nistgħux naċċettaw l-idea li gwardji tal-kosta jtikollhom aċċess għal databases ta' Europol. U wkoll il-priorità ktar għol għandha x'taqsam ma' rikonoxximent tal-vitmi. Il-struttura l-ġdida trid toħloq il-nuqqas ta' rieda imma mda mux dak li għanna jina nixin nifoka fuq fuq emenda ħamsin, jina nixin nisa fuq il-ħtieġa illi konna kompetenza fuq livell tal-Unjoni għal għal għaxarri għal dak li għandu xaqsam il- fil-kas għalli kjat il-kas jekk il-approtazzjoni ma tinaqtax taħt il-sistema ġudizzjarja. Din il-sistema ta' appell tista' tittenata li sistema ta' istituzzjoni li tkun l istema tiegħu istituzzjoni li għandha x'aqsa maċifikat tal-bniedem. Importanti li jkun hemm dan ir-rikonoxximent tal-istatus tagħhom ta' dawn il-persuni meta jkun jivvjaġġaw friħ dan l-Unjoni u dan jiena nemmen jista' jsaħħaħ il-rikonoxximent ta' persuni fl-Unjoni Ewropea, ta' vittmi fl-Unjoni Ewropea. Mrs. Oermeyer. Um erst einmal ähm, glaube ich, dass wir in Bezug darauf, dass wir Opfer. Il-vitmi ta' traffikar tal-bniedem għandhom ikunu mħarsa. Naqblu. Mamma fissiex li ħna nabżon nħaltu t-tuffiħ mal-larinċ. Aħna irridu naraw il-vitmi tal-stupru, l-sfruttar sessuali u abbuż ieħor ikun imħares bisħieħ skont is-salvagwardji meħtieġa ma jekx ħadd jaħdem fuq il-suq illegali ma jiddikjarax ix-xogħol u jaħdem minn taħt. Mela, e, ma jistax ikollhom id-dritt għal protezzjoni mal-ewwel aħna ġenifikaw fuq il-vittmi ġenwini tal-traffikar tal-bniedem għaliex daw jeħtieġu l-appoġġ sieħ tagħna. mhux kol min ikun qiegħed jaħdem plakti pereżempju huwa vittma u jaħtieġ il-protezzjoni. Jiena taħt il-attakki ta' Pariġi xorta minn aħna maħnix maħniex lesti li nagħtu. Issa taħt lil Frontex biex jaraw huma jekk dawk li qed jgħidu li huma vittmi fil-fatt huma wkoll nies illi qegħdin jibbużaw misl sistema tal-influss tal-migranti daħlin fil-migrant fil-Ewropa. U eh, huma il-moħ wara l-affarijiet wara dan il-networks kriminali. aħna irridu li nimraw id-nis li jasħoq illum per eżempju meta inti qed tara jekk xi ħadd eh, tixċek jekk xi ħadd huwa qed isuq fis-sakra jew jekk qed tara xi ħadd jevita li ħala 16 ma taqgħux tof tassum li kulħadd huwa eh, huwa ħati, ma inti trid tissib il-ħatijin. Jiġifieri jekk aħna nirġibru d-data fid-databases, maħniex ikunu qegħdin naqbdu u npottaw subajna l-rifuġjati kollha, sempliċiment qed nippruvaw narblu l dawk li huma fil-fatt eh, vittma mhux li huma eh, jabbużaw is-sistema u bekk nkun nistgħu nħarsu l-migranti in ġenerali aħjar dan il-mod. Sira Gomes. Iva kifed dan huwa marbut ma' dibattitu ta' qabel. Jien naqbel li jridu nagħmlu distinzjoni bejn min huma l-vitmi u li nirrealizzaw illi dawk illi joddu bħala vitmi u mbagħad dawk li jiġu ma jkunux vitmi mbagħad isiru vitmi ħabba sitwazzjoni vulnerabbli tagħhom u jiena bħalma rajt f'ċertu pajjiżi tal-Greċja eh, ħadd ma qed jgħidilhom xejn xejn ma sejjer għandhom eh, ħadd ma qed jgħinhom jgħidhom x'għandhom jagħmlu biex jiġġieldu kontra traffikanti li qed iġibhom hemm ħafna minnhom huwa nisaw tfal. Iva palma qalet il-kollega tiegħi. Rikonoxximent tal-istatus tal-vitmi hija priorità għax imbagħad il-bqija ikun riżultat ta' dana kollu. Palissa fil-Greċja kollox blokkat. Ida tqajt ma' ħafna nisa u tfal u taw qalu illi kienu tistennew biex jinaqdu mal-familji tagħhom f'pajjiżi oħrajn ma kellhomx ideja kif joħorġu mis-sitwazzjoni li kienu għax ħadd ma kien jista' jgħinhom, ħadd ma qed imur jgħidilhom x'kellhom jagħmlu, ir-unifikazzjoni tal-familja mhix qed taħdem xejn affattu. Waqaf kollox tobtu. U jekk aħna narfu li dawn huma vitmi, u jekk dawn għandhom rabba band oħra, mela għandhom jingħataw priorità u mhux hekk taħdem. U norbtu da ma dibattitu ieħor mhux biżiet li noqogħdu nagħtu widen lill-esperti. Irridu niġu hawnhekk biex netkelmu fisem il-gvernijiet biex narawx jgħamlu. jagħmlu. esempio fil-kaċċ tal-Greċja, kif qed jgħinu l-awtoritajiet Grigi? Għax m'għandhomx il-mezzi biex jgħinu l-vitmi u dan huwa ċar. La vitmi ta' sfruttament sessuali, la traffikar, la xejn. Jiġifieri x'qegħdin nagħmlu biex eh, niġġieldu kontra dawn in-netwerks ta' traffikanti jiena il-weekend li kon kont ċipru, ma ċipru, inkluż ċipru, bittuna ħata fuq. Jina tkellimt ma' ħafna persuni mġej minn Nigeria u bat eh, sarti li kienu trinaf li kienu parti minn ċirku ta' prostituzzjoni li kienu sfruttati minn militar ta' Turkija li ġdawn jibbatu mit turkija l militar l-armata, li qed jieħdu li qed jokkupaw parti ta' fuq ta' Ċipru. Għal gost u pjaċir tagħhom. Ġifiri dawn għandhom rabta mal trafikanti oħrajn, ġifiri għal forsi anki għal teħid tal-organi. Eh, dawn li li isbieħ kollha li għandha x'idu mal-lan jekk ħadd ma qed Mrs. Spinelli. Ringrazio la collega Bodil Valero per... Grazzi ta' dan il-xol eccellenti u l-emendi illi jina prezentajt u ma għax-xol tal-abbozz tal-opinjoni. Jina resaqt emendi fejn nitlob il-rikonoxximent ta' tip ġi ta' trafikar tal-bnidem għal-anijiet ta' storzjoni. Ispiss jimxi id-fit ma tortura fis-Sinaj u ħafna eh, omicidi ħafna persuni eritrej li eh, jisfaw maħtufa u jebu. ħafna persuni minn daw il-persuni dawn il vitmi ma jinċevux għajnuna fl-Ewropa u dan it-tip ta' traffikar mhuwiex rikonoxxut minn Unjoni Ewropea. ir rezoluzzjoni tal-Parlament ta' li kien hemm marzu li għadda diġà jisħaq u jirrefer fuq dan it-tip ta' traffikar ġdid U allura huwa importanti e, illi nifukaw fuq kif fuq il-xeħta tagħha fuq kif taħdem u modalitajiet li jużaw. Emendi oħrajn fil-grupp tiegħi jifakru l-Unjoni Ewropea tipprovdi għal reġim speċjali ta' preferenzi ta' azzjonijiet preferenzjali fil-ftemiet ma' pajjiżi terzi biex jipromovu r-ratifika u l-implementazzjoni effettiva tal konvenzjonijiet internazzjonali fuq id-drittijiet fuq ix-xogħol fuq il-ħarsin ambjentali u bħal dawn. Bara minn hekk kienek ikun apprezza li konna stedina li ninkludu mod sistematiku fil-ftemiet internazzjonali tal-Unjoni mal-Unjoni inkluż kwistjonijiet kummerċali ta' investimenti li għadhom jiġu konklużi li l-Unjoni jiddaħħal klawżoli vinkolanti u mhux negozjabbli fuq drittijiet tal-bniedem u traffikar tal-bniedem. Jiena preżentajt emendi fuq id-dimensjoni tal- tad-differenza bejn is-sessi fil-traffikar u importanza illi il-stati membri jaġixxu fuq livell ġudizzjarju mod serju u ħtieġa illi nikonoxxu il-rabta fuq livell Ewropew bejn l-istatus ta' rifugġat u ta' vittima ta' traffikar e kif il-kollega Zipel spiega. U dan nifisser li għanna bżon ħarsin oli kontra ritorn f'pajjiżi fejn il-persuni kun għadin jistugraw ħajjithom jew li jispiċaw jisfaw b'ħsara eh, eh, fizika l-istil kontrihom. Grazzi a naddu għal-rapporter tal-bohra. Grazzi. Jina xtaqt, inreġi xiet let mistoqsijiet li saru. Database tal-Europol. Eh, għal kwestjoni tal-vot maqsuma hawnhekk. Kompinjonijiet mhux konverġenti aħna l-koll edna li jridu nivvotaw. Fuq id-distinzjoni fuq il-kontrabbandu u il-traffikar tal-bnida maħna fukajna fuq dan il-punt. U dan jindika is-sitwazzjoni fejn apparti dawn qed jiġu daħlin permess tal-kontrabbandu qed isiru malajr vittmi ta' traffikar tal-bniedem. U dan isir meta jkunu rifsu fuq it-territorju tal-Unjoni Ewropea rajni għadi il-kwistjoni, il-problema fil-kompromessi li l-ħana. U naħseb għalhekk il-kompromessi sibna issa huwa ħjar. Fuq il-kussjoni ta' s-sena xi ħagġa li jahna u kol konna diskutejna. U għamena xejdu għara. Fuq l-emendi li jahna identifikajna jie kustjoni għal dritt. Il-komitat drua u ehm, għandhom xaqsmu iktar mal eh, dan il-kustenijiet legali li għandhom jitrattaw huma. Però xorta li ġun fuq dan il-punt iktar tard. Xi emendi li saru saru fil-Kumitat tal-Kwistjonijiet Barranin ma fil-iktar deċiżi taħdruha mhux aħna rridu naraw. Imma insomma, jekk tridu nistgħu nifutaw ma hawnhekk ukoll. Grazzi, Valer, Mella il-vot sa' fit 28 ta' april. Ningrazzjak ah, tal-kriżakom kollha tal-kontribut tagħkom, issa il-punt li jmiss. Id-direttiva dwar il-ġieda kontra terrorizmu li jieħu post id-deċiżjoni tal-qafas tal-Konsil inklusi terrorizmu fil-2002. Sroħol Majer prezentat l-abbozz tagħha fil-17 ta' Marzu fil-Komitat. U issa ħajkonna diskussjoni fuq l-emendi illi jkunu u Sinjura Holmeyer. Grazzi tassew. Ringrazzja Shadow Rapporters illi attendew tlet laqat twal miej. ħadna saffrattant il-ħin illi biex nindiskutu kustjoniet ma' l-esperti li għandhom esperjenza fuq il-post tax qed jiġri fl-istati membri jew bħala prosekuturi pubbliċi jew kellha fil-qrati. Itqajna ma' prosekutur pubbliku Toljan eċċellenti li tana informazzjoni preċiża mens spjegazzjonijiet eh, tassew eh, preċiżi biex jedina kif Italja għati provat kampa f'dawn il-fenomenu biex tiġielet kontra terrorizmu internazzjonali. Il-prezentazzjoni tassew ġeritni eh, il-ġilda xwik xwik meta jiena smajt kemm għaw dawn il-persuni li għedin li huwa terroristi li huma edin jimmiraw ukoll it-tfal. Jiena tassew bqajt mwerwra u waħsuda. Jien ningrazzja l koll il-fatt li natat ħafna intenzjoni, dan il rapporti natat ħafna intenzjoni kien hemm ehm, fuq minn 300 emenda li saru, aħna rajna l suġġett ħanaraw il-temi kollha li ġew indirizzati nippruvaw għom kolla, imma għakunu għedin ħarsu lejn deċizjoni għafas mill-2002 u 2005 u 8 u bekk nasum ovvjament l-ewwel li ġew implementati biex jifissa timin brida ma għom u mbagħad inħarsu lejn żviluppi ġodda. Mm, appoġġaw la bozza kommissjoni fuq dawn il-linji. Meta nitrattaw il-PNR, xiftit minn dawn il-kustinijiet diġa għamu kif nittrattaw individwi per eżempju li spiċċaw marru s-Sirja u mbagħad telqu mis-Sirja u xie każijiet kienu voluti f'attivitajiet terroristiċi, kienu mħarġa mek Forsi jridu jippruvaw jagħmlu watti terroristiċi hemmhekk xieġi jekk daw imorru l-Ġermanja, mbagħad mill ġermanja tiru lejn Ruma. Se nagħmlu dawn il-każijiet fih dan l-Ewropa stess. Ġifri miex biss kwistjoni tal-frontieri esterni. Xiġri jekk in-nies imorru fl-Unjoni Ewropea u jnarawhom bħala teddida sinifikanti fl-Unjoni Ewropea. Jina semmejt id-deċiżjonijiet li ndaħalna fil-direttiva ta' terrorizmu dawn ġew mir-riżoluzzjoni tal-Kunsill u l-FATF. Dawn huma dispożizzjonijiet illi issa huma mnaqxin l-leġiżlazzjoni Ewropea. U fil-prosekutur pubbliku aħna redna li rridu nevalwaw is-sitwazzjoni, prosekuturi rridu jarawhom sew, libertajiet fundamentali biex naraw safej dawn għastaw ikunu użati biex nużom bħala provi, għadini ma s-sax taqbat użom il-xaħat kibġi ġipu għax għetin jivjaġġaw minajr għalix daw man domx, man ikon prova ġala darba għandek il-provi mbagħad. Inti tkun tista' tippermetti li xi ħadd li t-tallaw l-qorti kitrit. trid. Jekk trid tista' tgħid il-prosekuzzjoni dal-ġej. Jekk inti trid tipprevjeni attakki inti trid tipprova issib terroristi terroristi qabel ma jagħmlu l soċjetajiet, jiġifieri trid tkun tista' tuża l-informazzjoni fejn jgħixu n-nies, il-footprint tagħhom, il-market tagħhom, it-traċċi tagħhom online inkella ma sax issib dawn istib ta' sħarriċ, ma sax ta' sħarriċ u ma sax iżombom eh, ta' nistom. U din informazzjoni ma tistax twaqfa ma tkun pubblika, għaliex mhux neċessarjament informazzjoni illi tista' tista' tiġi maqasma. Ħassejna li dan tibtu skambi kienu kienu li ferm u jiena ta' sew kontenta li shadows ħadmu rib tant rib miej u aħna qegħdin nippruvaw li permess id-dan id-direttiva ta' ġida kontra terrorizmu li aħna determinati li mmexxu l-qudiem li identifikaw l-attakki potenzjali u li ikonna ikunu nistaw insibu daw l-attakki eh, dawn l-attakkanti ta' terrorizmu minn qabel u eh, nwaqfuhom milli jisiru. Il qabel ma jitilfu ħajthom 130 ruħa oħra, għax inkella istituzzjonijiet ħadd ma jkollu fiduċja fihom la fil-pulizija la fil-ġudizzjarja ġudikatura. U dawn il-persuni ser siru jifix ħajsħassuhom insikuri. Għandek il- tfal dak il-persuni li għedin li huma vittmi pal huma raba tagħhom, il-familji tagħhom, il tilfu il-maħbubin tagħhom. Aħna rridu naraw li drittijiet tal-vittmi huma protetti li għandhom għajnuna legali b'xejn kemm fi Brussell kif ukoll f'Pariġi in-nies affettwati ma mhix mitla tal-inqaqa tax-xogħol investigattiv u huma jeħtieġu appoġġ. U allura inti ma tkunx taf jekk esempio, għax tilfu maħbub jew inkella forsi tilfu xi ħadd l-isptar eh, minħabba eh, ġrieħi gravi. U Aħna nixtiequ li fil-ġemat li ġejjin lestu xi ħaġa. Għadna ma nafux jekk kan lestux qabel 24 u 30, il-Presidenza Olandiża tixtieq li kollha teħdedi ta' trilogu f'Ġunju biex ikun eftejn bil-Kummissjoni Konsul u l-Parlament u tibat sinjal xar barra d-dinjija bil-dinja barranija biex ikolla xi ħaġa lesta għal Lulju. U dinja xi ħaġa li ħankunu qegħdin naraw bħala skadenza nimiraw leha li tama li intom bħala kollegi tistgħu tappoġġawna. Si, grat. Iva, grazzi. Jiena nixtieq illi nirringrazzja il-kollega Ormajer tal-xogħol li sar u anki għall-għażla ta' modalità ta' għażla ta' tip ta' proċedura li, jaddottaw. Nija importanti, ta' din l-informazzjoni tejna ħafna għalli xitina aktar għajnuna f'xogħolna eh? importanti għax illum aħna qegħdin hawnhekk biex eh, nikonkludu tekst illi jista joffri dawk li għedin jiġġieldu kuljum jum fuq il-post din il-forma ta' kriminalità eh, ta' terrorizmu ta' kriminalità li sejħu terrorizmu, allura għandhom bżonn kemm jista' jkun mezzi effiċjenti biex jagħmlu dan. Jinta ħadd kosti li Monika semmit dan il-kontribut li nata l-inna mill-prokuratur Nikola Piacente kien tassew importanti u u kol xejn inna xi forsi dubbi li kena fuq xistaw ikonnu il-mizuri li ktar effiċenti li ġnimlew dak il-vojt illi bosta drabi ma jipermettunix niġildu kontra dawn il-reati ta' se gravi aħna nafu. Għand għallu kol mill-kollega Armajer li għanna għad nitkelmu dwar terrorizmu li huwa differenti. Mm, għaliex hemm ħafna pajjiżi li E, ma' valuti fija dija, bel kanna terrorizmu interni, misa u għet li ġej mill-estern ta' kull pajis, fil-maħata barra ta' kull pajis, jirriġina u kol mill personi illi xibdan il-pajis illi għandu passaport Ewropew u illi jiprezentaw ruħom mezzi li huma ġodda u partikolarment komplessi. U għalek inħoss u li il- responsabilità tagħna hija importanti għaliex aħna nixtiġidu li nsibu nsibu salvagwardja pal-muma il-moviment, il-moviment ta' ċittadini u salvagwardja ta' dan. Il-moviment liberu, no l-affarijiet, l-istess kolla livell għedin, livell taħarsin li rridina ta' għalek aħna nixtiequ li fit-tekst tagħna insibu il-bilanċ ix-xira. Terrorizmu eh, kiet nqisu l-fenomenu tiegħu jfisser li għandna bżonn kompetenzi differenti biex nelbuħ u allura għandna din responsabilità importanti qudiem eh, il-fenomenu ta' terrorizmu. Għax kif rajna u koll, jizaw mezzi ta' sew tal-biza biex wetqu l-azzjonijiet tagħhom. Allura, jien qed nistenna bil-ħerqa biex nara x'eżempji differenti eh, li aħna rridu nindividwa u n-nazlu. emendi tal-gruppi li ġew prezentati mill-grupp tiegħi għandhom pożizzjonijiet il-bot wieħed mill-ieħor, iżajna nħossi li fejn ikun possibbli u hekk naqbel mar rapporter, inna bżonn illi konna emendi ta' kompromess. Imbagħad eh, nitru iktar fil-fond dawk it-temi li aħna naraw pożizzjoni iktar il-bot, imma li huma temi iktar komplessi. Jina nasib li l-implementazzjoni tal-obbligi internazzjonali mhuwiex negozjabbli. Dak li dak jipprevjedi eh, għal protokoll tal addizzjonali għal konvenzjoni tal-Konsil tal-Ewropa huwa minimu li taħtu ċertament aħna ma nistgħux immorru. Iżda irridu illi Għatix eżempji, per eżempju, il-vjaġġi. illi jirpreżenta ħafna aspetti għal dak li huwa l-influss tal-ġlieda fis-Sirja u l-Iraq. Aħna għanna il-fenomenu tal-ġelida li jkunu ritornati, għanna terroristi li jtiċirkolaw fl-Unjoni biex jirreklataw u jorganizzaw l-attentati jew biex jaħarbu milli jinqabdu minn pajjiż partikolari. Allura rridu nevalwaw bir-reqqa il- eżempji differenti meta marbuta ma' tipi differenti ta' mġiba. Iżda hemm aspetti ieħor. Naqbel mi bissieħu dak li qalu l-kollega il-fat li aħna rajna illi il-prokuratur saħaq fuq Dawn palma jidu l polizja ta' Brussel, sfortunatament, kienu diġa marufa mill-ġustizja dawn il-persuni u dik hija l-problema. Allura, kif Sur Preċentini kif fakkarna kien għalina li fl-Italja wassanna l-konklużjonijiet ta' sarriċ partikolarment importanti fuq ġetti palma grumma kriminalità organizzata manke fl istessili terrorizmu għaliex ħadmu l-servizzi tal-intelligenzi li ġabru informazzjoni illi kienet kienu preliminari f'termini tal sarriċ ċifiri ta' mux involut fil-proċess imma li kienu fondamentali biex naslu għal-rizultatu. Allura sikurament ndilin minn dak li kien xogħol li se nagħmlu għad definizzjoni tal-artikli li jena rridu nagħmlu mill-aktar fis, referenza għal vjaġġi, referenza għal reklutaċ dwar fl-internet, li sur pjaċenti tkellem dwaru fl-autoregolament, l-autoreklutaċu, l-autotaħriċ, li l-in minnek inħoss illi irridu il-konna unħedġu kooperazzjoni tajba bej servizz tal-intelligenza tal-polizija u l-attestati ġudizzjarja li xina nħoss li konna skombi ta' informazzjoni f'waqtu fħinu. huwa hija l-bażi li minajra li li tajba ma tistax titfassar. Allura irridu naħnu l-koll flimkien sabiex inkomplu insibu bilanċ bejn il-ħdiġijiet differenti u l-sistemi liġi differenti biex ikollna strumenti iktar effiċenti biex nġidu kontra terrorizmu fil-forum li qed narawhom illum. Thank you. Mrs. Kinichi, Mr. Dupre replacing the shadow rapporteur Jacek. Mela, Sir Dupre li għet eh, jistostitwixi shadow reporter. Oui, je remplace euh, M. Jezek. Euh, Grazzi, jena wek minn flok is-Sur Jezek. U uh, ruħu tal-fatt il mux wek il-lum għandu impenji oħrajn. Ser naqra il-test li bat li sur Jezek li jena naqbel miaw għalkemm naf li xi affarijiet milli dawk li se jgħid, forsi daqsxejn kontroversjal anke fiħdan il-grupp tiegħi stess però naqbel miegħu mela ħan t-test. Lan ta' test huwa illi ikonna kodiċi kriminali komuni. F'dak li huwa titratta ma' atti terroristiċi u dak kollu illi jista' jwassal għal attak terroristiku. Sirja Zek jgħid illi jridu naqblu inizjalment fuq dak illi huwa għat ta' tħejjija sabiex wieħed jagħmel attak terroristiku. Fit-test dawn huma definiti bħala reati Is-sur jeżek jaħseb illi mhux kulħadd qed jagħti l-istess importanza li dawn l attita tħejjija u u jiena wkoll naħsbu illi illi inti tippubblika messaġġi ta' mibeda huwa wkoll terrorizmu li inti per eżempju tipprovdi armi tan-nar jew strumenti oħra lil dawk li ser jagħmlu attakki, li inti torganizza vjaġġi għal terroristi sabiex dawn jagħmlu xi attak, li inti tiffinanzja gruppi terroristiċi dawn huma kollha atti ta' tħejjija illi iwaslu għal atti terroristiċi. Allura din il-liġi għandha tapplika. U ma jaqbilx ma l-emendi illi jistaw waslu għal eh, fatt illi xi affarijiet minn li semmejt jitħassru mill-lista ta' reati. Artiklu 15 huwa punt essenzjali wkoll la sur jeżek u għalija jekk għandek persuna li se tagħmel attakk terroristiku, it-test jgħid illi dan eh, ma jiġix ikkonsidrat reat jekk dan ma fil-fatt imbagħad ma jkunx Eh, ma jseħx. Dan huwa punt kruċjali jekk iridu l-awtoritajiet jaħdmu biex jipprevjenu l-attakk. Jekk xi ħadd ikun imħarreġ biex jagħmel attakk terroristiku, aktar sissadu qatt m'għamel reat imma u qiegħed hemmhekk u qed jistenna l-ordnijiet sabiex ikun jista' jagħmel dak l-attakk. Ġifieri l-intenzjoni hemmhekk tkun kollha kemm Mister jazek item billi jgħid li ma jistax jappoġġa l-emendi. Issa. kollu nixtieq nisħaqina fuq numru ta' emendi li ressaqna u li huma kollha dwar it tip ta' l-informazzjoni ta', sistemi ta' informazzjoni bejn l-istati membri. Nasbu illi l-istati membri għandhom jinformaw l-SIS sistematikament fuq kwalunkwe persuna illi hija suspettata jew inkella li ġiet akkużata eh, u misjuba ħatja ta' għat ta' preparazzjoni ta' tħejjija għal terroristiku. Barra mek nestad membri għandhom kollom l-obbligu koll jinformaw l-Europol fuq kwalunkwe persuna li hija suspettata jew misjuba ħatja ta' dawn l-atti imsemmija f'artikli 3 sa' 14. Apparti minn hekk, hemm xi ħaġa oħra li kulħadd wara l-frustrazzjoni tiegħu dwarha, l-istati membri għandhom jaqsmu flimkien l-informazzjoni kollha illi għandhom fuq nies illi huma suspettati jew li ġew misjuba ħatja mill eh, ta' xi qatt illi huwa fil-lista li hemm f'artikli 3 14. Skont id-direttiva li għanna issa l-istati membri għandhom eh, dritt jiddeċidu jekk jaqsmux dik l-informazzjoni jew le, ma hekk nitkellmu fuq xi ħaġa li hija bażika wa dan huwa punt fundamentali għaliex iridu narmonizzaw il- ta' mm, kelli namlu sabiex niprevjenu attakki terroristiċi. Ġifi dan huwa punt essenzjali hemm bżonn il l-Istati membri jasmu din il-data anka id-data li s-saħi konna mill-PNR. biex nalaq? Jina naf li dak li eh, għanni kifat joħloq xi problemi għal ċertu dipartimenti f'ħdan il-Kommissjoni, imma nasbu illi kull stat membru għandi juhu l-miżuri adattati biex jistabilix il-kompetenzi tijaw vizavi il-kompetenzi li jem eh, il-ksur anzi li jem eh, imnizzel taħt artiklu 4. Bħalissa inti tista biss takkuża lil xi ħadd li jkun fit-territorju tiegħek eh, jekk hux ta' ċittadinanza ta' pajjiż tiegħek jew le ma jekk ikun fit-territorju tiegħek dak hija l-kompetenza territorjali tiegħek brabta ma' ċittadinanza. Imma jekk inti għandek il xi ħadd terz f'pajjiżek illi għamel reat f'pajjiżek, u permezz ta' investigazzjoni li s ximkien ieħor li tissir taf li għamel dak ir-reat u li jagħmel għat terroristiku, aħna nixtiequ niddiskutu il-possibilità illi nippermettu lil dak l-istat membru illi jakkuża lil dik il-persuna jekk dan għamel qatt terroristiku, anka jekk kun ximkien ieħor, anka jekk dan mhux ċittadin ta' dak l-istat membru, u anka jekk l-att terroristiku ma seħx fuq it-territorju ta' dak l-istat membru. Grazzi l-Sur Dupre, is-Sur Ferrera li qed tissostitwixxi shadow oħra. Eh, grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nitkellem fis-sem Laura ġeja li sfortunatament l-umur nofsinhar ma tistax tkun hawn fil komitata għaliex għandha impjenni oħra. Mela ħanaqra dak li eh, batitli Mela, l-għennet nishtiq ringrazzja il-rapportera ħidma li għamlet u l impenn minna ħat tal-kollegi li prezentaw emendi sabiex itejbu il-proposta li prezentat il-Komissjoni. Numru għoli ta' emendi juri il-sensitivita ta' dan il-sujġettu kemm huwa importanti dan il-sujġett. Aħna ħan appoġġaw l-emendi li jixtiequ jiddefinixxu tajjeb eh, tipi ta' rejat li huma inklużi fil-proposta leġislattiva u il-kriminalizzazzjoni ta' ċertu mġiba bħal vjaġġi u kella kull tip ta' appoċċa terrorizmu jridu jkunu bbażati fuq rispett ta' prinċipji bażiċi legali u għabbażi ta' elementi li jistgħu jiġu iverifikati b'mod oġġettiv. Aħna kritiċi dwar dawk il-emendi li jixtiqu jillimitaw ċertu libertajiet, per eżempju libertà ta' espressjoni fuq l-internet jew social media. Iżda fl-istess ħin aħna konxi tal-fatt li l-internet jista' jinbidel f'mezz għal skambju faċilità ta' informazzjoni bejn it-terroristi jew ikella jista' jippermetti aktar f'mod aktar faċil radikalizmu. Għalhekk Aħna nitolbu li kwalunkwe intervent li għam repressjoni fuq l-internet, e, ikollu e, e kontrol minnaħa tal-autorità ġudizzjarja fuq e, dan. Aħna ħanipenjaw ruħna sabiex ċertu azzjonijiet dwar il-terrorizmu radikalizzazzjoni jisibu post fil-direttiva. Il-Kummissjoni e, hemm bżonn ta' ċertu miżuri repressi ta' repressjoni xi kellha nkunu tlifna mill-bidu. Aspetti oħra eh, fundamentali huma dwar l-informazzjoni u li namlu bil-fors il-kooperazzjoni tal-Polizija mal-Awtoritajiet Ġudizjarje tal-Istati Membri aħna pal kollegi oħra ta' gruppi politiċi oħra eh, li id-direttiva li qed naraw illum bil-fors trid tinkludi referenza għal din il-kooperazzjoni u il-fatt li hija obbligatorja. Min barra dan nixtieq ninkludi fit-tekst ta' referenza ta' disassoċjazzjoni minn grupp terroristiċi jiena Taljana u l-esperjenza tal leġislazzjoni Taljana fuq dan hija xi ħaġa tista' tintuża bħala mudell ir-rwol tal-koordinazzjoni tal-ġustizzja kienet verament kruċjali u irridu nassiguraw ruħna l-istati membri kollha iwaqfu ċertu sistemi u programmi ta' ħarsin ta' daw kollha li mod attiv jikkoperaw mal-awtoritajiet sabiex neliminaw kemm jista' jkun mal-lajr dawn il networks terroristiċi u nassiguraw li dawn il-kriminali eh, li huma affiljati magħhom jiċċesqu il-qorti eh, biex nevitaw aktar azzjoni terroristiċi fit-territorju Ewropew. Grazzi. Is-Sinjor eh, Spinelli. Grazie. Grazie ħafna, Signora President. Jena nishtiq nġbet l-attenzjoni tar-rapporter għal ġurisprudenza ġermaniża li jena naħseb li hija interessanti ħafna dwar il-liġi dwar ġlida kontra terrorizmu permezz tal-Bundeskriminal u l-Uffiċċju ta' Pulizija Federali jena nimmaġina li il-kollega Holmajer taf eżattament fuq xi qed nitkellem jedni nirreferi mod speċifiku għas sentenza tal-20 ta' april tal-biraħ tal-qorti fejn intqal li il-liġi sa ċertu punt hija inkostituzzjonali mod partikolari is-sorveljanza u l-interċettazzjoni tat-telefon u il-miżuri li qegħdin jiġu introdotti b'mod sproporzjonat fil-ħajja privata taċ-ċittadini Jina naħseb li mill-qrati nazzjonali naraw nisiltu lezzjonijiet tajbin ħafna għalina pala leġislaturi Ewropej. Lezzjonijiet li rridu nżommu f'moħħna nixtieq nfakkar li darbtej il-qorti Ġermaniża poġġi dubju fuq liġijiet li konna qegħdin eh, niddiskutu anka fuq livell Ewropew qed naħseb għal liġijiet fuq il-mandat tar-Rest Ewropew u il-ħarsin tad-dejta għalfet nieħdu lezzjoni tajba għaliex jekk id-direttiva tagħna hija vaga wis fuq l-istat ta' dritt jekk hija titrometti ruħa wisq fuq il-ħajja privata hemm riskju li orti nazzjonali u nkella Ewropea xi ċertu punt ħaj semmi il-post il-prinċipju tal-kontroll u tal-proporzjonalità fil-liġijiet tagħna. Grazzi. Thank you, Mrs. Gomez. Signora Gomez. Grazzi. Fil-fatt, F'din id-direttiva għanna bżonn insibu punt ta' taftajin bejnietna. U naħseb li nistgħu nsibuh. Qed neħu gost li kollha kemm aħna naħdmu f'din id-direzzjoni. Għalija huwa importanti illi permess ta' din id-direttiva nuru li aħna differenti mit-terroristi, aħna nrispettaw id-drittijiet fundamentali. U għalek, l-intenzjoni illi inti tagħmel dak l-attak, tagħmel dak ir-reat huwa kruċjali għal definizzjoni ta' dak lat kriminali sabiex li tkun responsabbli ta' dak l-att. Il-lodda ewlenija sabiex niġġieldu terrorizmu hija l-interoperabilità bejn id-databases tal-pulizija tagħna tal-awtoritajiet ġudizzjarji u anka l-iskambju ta' informazzjoni mal-awtoritajiet ta' intelligence. U anka li kunem interoperabilità bejn eh, l-informazzjoni li diġaw ma parti minn networks ta' intelligence u anka bejn il-pulizija. Eh, Dan fuq livell Ewropew mhux qed jaħdem u kultant laqas fuq livell nazzjonali ma qed jaħdem. U naħseb li hawnhekk hemm bżonn l-Unjoni Ewropea tintervjeni u eh, tiġbed l-attenzjoni tal-Istati membri. Dan ma jistawx jibqaw għaddejjin b'dan il-taħwit li għandhom. Imbagħad, punt ieħor kruċjali. Irridu nħarsu lejn dak li eh, għalunna l-esperti, ġifiri li hemm relazzjoni bejn eh, il-kriminalità organizzata u daw kien nies illi ehm, ikollhom intenzjoni li jagħmlu attak terroristiku. Kif ikkonkludejna fir-rapport, il-mod kif joperaw il-ħabsijiet tagħna minn flok n-nies nibatuhom hemmhekk biex eh, jagħmlu riabilitazzjoni, minn flok nibatuhom hemmhekk biex isiru radikali, dan ma jistax jibqa' sejjelek. Irridu nindirizzaw dawk l-affarijiet li eh, qegħdin jibdlu lil dawk in-nies li attakkawna u naful fil-fatt dawn kienu eh, nibdu dawk in-nies li kienu huma musulmani li huma minn pajjiżna stess, daw ma ġewx minn barra mill-Ewropa. U mhux sew illi l-istati membri jqogħdu jiġħedu l-fatt u jgħalqu għajnihom għall-fatt illi il-problema qiegħda hawnhekk fl-Unjoni Ewropea dan mhux nies illi ġejjin minn barra dawn nies illi huma Ewropej stess. U dawn nies huma riżultat ta' politiki ta' integrazzjoni ħżiena ta' tal-fatt li aħna ma għennix biex ikun hemm inklużjoni tagħhom u tali aħna wassalna biex dawn jaqbdu modijiet personali li mbagħad fl-aħħar waslu ma' terrorizmu. U nittama li permess ta' din id-direttiva eh, nirranġaw ukoll xi ħaġa illi konna rranġajna ħażin eh, il-PNR jina għat maħsibt li kienet is-soluzzjoni maġika li ħafna gvernijiet għamlu sabirruħom li naħseb il-PNR u sempliciment odda, jista' jkun odda siwja, pero il-gvernijiet tagħna zammew li PNR li kollha sistema unifikat fija għal flights charter u il-PNR ma tinkludix laqas titjiriet privati. Ġifiri, la darba nafu illi il-finanzjar ta' terrorizmu spess nistaw nassoċjawh ma' attivitajiet kriminali oħra, tant huwa faċli għal bniedem kriminali illi dan isib il-mezzi li jikrix d-tira privata għall attivitajiet kriminali tiegħu. U jien naħseb din għal xi ħaġa impressjonanti li għad għadna b'din il-lakuna daqstant kbira fil-PNR. Signora Insefeld. Grazzi. Żewġ kommenti fil-qosor. L-għanet, jiena għandi dubji kbar dwar din dan il kunċett illi li inti tivvjaġġa mm, għal skopi ta' terrorizmu isir għat kriminali. Nasib li tista' inti tikkriminalizza għat, però li tikkriminalizza intenzjoni, hemmhekk naħseb illi qed nelabu man-nar. U kif eh, għallet kelima ta' qabli għandek bżon dejjem tipprova l-intenzjoni, l-intenzjoni kif sa tipprova. U għek naddi għal prattika issa, ħafna minn dawk li vjaġġaw għal posit passirja, l-iraq, etc. Dawn huma zazax li eh, ikunu suscettibli ħafna ħafna messaġġi differenti u daw xi jagħmlu imorru hemmhekk imbagħad jindunaw li jagħmlu żball u jiġu lura. Imma jekk aħna dawn ser nakkużawhom immedjatament, qed nikkundanawhom biex imbagħad diffiċli dawn jerġgħu jaqbdu triq tajba. U kif qalet is-Sinjora Gomex, jekk nibatuhom il-ħabs, ir-riskju illi mbagħad joħorġu mill-ħabs radikalizzati u eh, terroristi fil-vera sens tal-kelma huwa kbir. Hemm ħafna nies illi Eh, fil-fatt huma parti minn programmi tal-li eh, għamlu hekk. Fil-fatt inkun qed nitilfu l-opportunità illi daw in-nies eh, jirranġaw l-intenzjonijiet tagħhom. Mela dak kienet fuq natura pratika issa fuq natura ġenerali dan il-komment jina kont għamiltu anka fuq l-ewwel dibattitu li kellna dwar din il-proposta u dan. Aħna wekk qed leġizlaw mhux għal terminu qasir, aħna suppost nil-leġizlaw u naħsbu fuq terminu twil. Aħna hawnhekk għanna fil-mira tagħna mm, tip speċifiku ta' terrorizmu. Għanajdu għandek nis ma parti minn gruppi estremi tal-lemin. Dawn huma nis jistaw ikunu f'pajjiżna stess, hawnhekk fil-pajjiżi tagħna, illi eh, jivvjaġġaw pajjiż għal ieħor forsi b'xarabank biex jagħmlu attak terroristiku. Imma aħna donna qed nimmiraw dejjem l-istess tip ta' terroristi, hemm grupp ta' nies oħra li mhumiex Iżlamisti li wkoll qed jagħmlu atti vjolenti biex jippruvaw jimminaw is-sistemi demokratiċi tagħna. Imma għax raġuni dan jisaħna ma nsejħolhomx terroristi. Jiena minna ħadoħra naħseb li daw ikollhom l-istess tanijiet bħal terroristi, sempliċement dawn jibqgħu fl-Ewropa jew jibqgħu fl-istess pajjiż. Jiġifieri jekk aħna ħanfaslu liġi Ejja naħsbu f'sens ġenerali, mhux noqogħdu nimmiraw grupp ta' nies wieħed biss, għax inkella hekk eh, dana malajr din liġi mhux se tibqa' twali għax imbagħad jibdew jispuntaw tipi ta' terroristi differenti u liġi ma tibqax attwali. Grazzi. Is-Sinjor Pakkazar Tundua. Grazzi. Jiena Spanjola u aħna għanna xiren ta' snin warajna b'kultura ta' radikalizzazzjoni, ta' kultura ta' violenza u ta' attakki, kemm attakki minn naħat organizzazzjonijiet terroristiċi f'abbażi reġjonali kif ukoll dawk minn eh, ġihadisti internazzjonali. Jiena kontet nisma' l-emendi u xtaqt kommenta dwarhom. Eh, mod ikollok suspett u li inti tinvestiga, l-pulizija tinvestiga li eh, huwa dak li titlaw bis-sistema ġudizzjarja, għaliex naturalment aħna <laughs> ma tistax soqgħod immaġa kulħadd tanġlu, imma mbagħad meta titkellem inti fuq il-vjaġġi li jsiru, naħseb illi jekk f-muħna illi bniedem jekk inti tkun tista' tipprova dak il-bnidem li vjaġġa parti minn organizzazzjoni terroristika li jew qed jikkolabora, hemmhekk eh, l-istorja iżjed faċli. Mhux l-istess inti taħdem għarrasek li inti sempliċement sirst radikali fuq eh, inizjattiva tiegħek, allura ġifieri tippjana attakk fuq inizjattiva tiegħek jew inkellek tkun parti minn grupp. Jekk inti tagħmel vjaġġ għax inti parti minn organizzazzjoni terroristika jew eh, għaliex qed tikkollabora biex isir xi attakk, eh, differenti, ġifi naħseb dan l-element, jekk inti xtaħdem għarras, jekk jew parti minn organizzazzjoni, naħseb dan huwa element importanti. Importanti li dan nżommu f'moħħna. Imbagħad dwar x'tip ta' ta' kastik jingħata, fi Spanja għandek akkuża differenti pal meta li akkużi differenti jekk inti jux eh, kollaborajt f'rejat jew inkella jekk għamilt ir-rejat inti stess. Eh, għandek eh, il-rejat, per eżempju, tal inti tħeġġeġ il-terrorizmu li jemmek għandek pina iżjed baxxa mill-li kiku għamilt l-attak inti stess. Naħseb li jem bżon nifukaw iżjed fuq li ma għatti u ma parti minn katina sħiħa li din il-katina tixtieq tillimita il-libertajiet tagħna. Xtaqt eh, nsemmi dan il-punt bħala Spanjola, grazzi. Jew, Mr. Foss. Sir Foss. Grazzi, Signora President. Xtaqt nenfasizza illi Dak li għanna wek f'din ir ruxmata emendi. Ma ma wasalniex għalih b'kombinazzjoni. Għanna teddida permanenti qudiemna. din il-ġlida kontra terroristi jew fanatiċi reliġjużi kif kiftit maħniex ser nirbħu din il-battalja jekk ħanamlu kollox b'nofs qalb. jekk nagħmlu kollox b'nofs qalbi kun qed nimminaw il-libertajiet li għandna fis-soċjetà tagħna u l-valuri fundamentali tagħna. Għalhekk naħseb illi hemm bżonn ninvestu fil-personal, fil-konna l-arfin, fit-teknoloġija sabiex ikonna għodot li għandna bżonn. U biex nagħmlu dan, irridu nippjanaw fuq Eh, livelli differenti. Tit inti b b'mod attiv kontra radikalizzazzjoni biex bekk l-affarijiet tasbilhom minn qabel. Imbagħad għal dawk li aħna nafu illi huma radikalizzati li jista' jagħmlu attakki, għal dawk in-nies għandna bżonn mekkaniżmu ta' supervizjoni biex bekk Orti kolla kollha dritt intervjeni u dawk in-nies ikunu jistgħu eh, jiġu arrestati. Il-problema li għandna huwa hija illi eh, nażlu bejn dawk illi għandhom xi ħaġa f'moħħhom u dawk illi fil eh, bejn dawk li għandhom xi ħaġa f'moħħhom u oħra u hemmhekk ehm, din hija kwistjoni ta' data. Mux għan nitkalmaw għek dwar strument wieħed illi ħajatina l-informazzjoni kollha li għandna bżonn, hija ġabra sħiħa ta' eh, sorsi ta' data u dan għanna mill-PNR, mill-Swift, mill-TFDT. Aħna dejjem kena dan ir-rekwiżit illi sors wieħed mhux biżejjed hemm bżonn illi dan is-sors nikkorroboraw ma' sorsi oħra tad-data. Għalhekk għandna bżonn approċċ fuq livelli differenti. Mm, sejrin federazzjoni tajba wara l-aħħar attakki terroristi ċi realizzajna li għandna bżonn skambju trasversali ta' data u li dawn niskambju mhux qed iseħħu. Issa rridu nirrealizzaw illi avvanzajna minn hemmhekk għandna bżonn iżjed data. U Sinjura Gomes fil-fatt tkellmet dwar dan hemm bżonn illi dawn id-databases ikunu interoperabbli. U apparti minn hekk irridu naħsbu wkoll kif l-awtoritajiet tas-sigurtà tagħna npoġġuhom f'pożizzjoni li kollhom aċċess għal dawk id-databases. Issa nistgħu forsi għandhom nikkumentaw jekk għandu ikun hemm awtorità f'kull stat membru jew inkella jekk hux eh, korp tal-pulizija jew autorità ġudizzjarja għandhom ikollhom aċċess għal dawk id-databases. Niddeċidu x'niddeċidu l-importanti huwa li jkun hemm sistemi interoperabbli jkun hemm aċċess għal dawn is-sistemi. U għalhekk tajjeb illi din id-direttiva tkun kopri il-forum kollha ta' terrorizmu. Għaliex irridu niġildu kontra l-forum kollha ta' terrorizmu. Irridu niskopru min beħsibu jagħmel xiex, min qed jikkuntatja l-min, min u imbagħad hemm bżonn li niġbu niġbru provi biex bekk inkunu nistgħu n-nies nistgħu eh, nagħmlu prosekuzzjoni tagħhom skont il-liġi. Spiss nitkellmu fuq id-data u għandna bżonn nibdlu naqal mod ta' kif qed naħsbu hawnhekk. it terroristi kapaċi ċaqalqu huma parti minn netwerk Allura, ma nistawx aħna niprevjenu il-sistema ġudizzjarja tagħna milli tuża eh, milli jkollha l-istess vantaġġi. Għanna nkunu taqxejn iżjed sodi biex nkunu nistgħu ehm, nipproteġu l-valur fundamentali tagħna. Thank you very much. Very shortly and I will continue in German. Grazie, għankompli bil-Ġermanis. Jiena sorpriża ħafna dwar kif qed nitkellmu hawnhekk dwar eh, databases li għandhom ikunu orizzontali u mgħudin flimkien biex kulħadd eh, ikollu aċċess għal kulħadd. Donna mhux qed naħdu biżjed bis-serjetà għax hemmhekk hawn hawnhekk hawn limitazzjonijiet legali wkoll. Xi ħadd li qed eh, għandu każ ta' għażil f'idejh ma jfissirx li għandu aċċess għal data tal-pulizija. Barra minn hekk mhux kulħadd kapaċi jinterpreta dik l-informazzjoni kif suppost. Jekk għandek suspett illi xaħat eh, ġi radikalizzat u għet jikomunika ma' nis radikali, għanna bżon naġiċu Iva imma mux dejjem permezz tal-polizija. Irridu naħdmu anka fil-qasam ta' deradikalizzazzjoni u tal-prevenzjoni u irridu naħdmu anka ma' nisoħra biex nkunu effettivi. Nemmuvi po Polsku. L-Onorevoli Boni, Għan itkellem bil-Pollak. Il-teddit mit-terroristi ser jizdit u l-problema hija jekk din id-direttiva ser permettinix niprevjenu dawn attakki. Għalix għawek il-qofol huwa il-prevenzjoni, mux biex li nirreagġixxu wara, u biex ikonna prevenzjoni hemm bżonn definizzjoni iżjed wiesa ta' atti kriminali illi iwaslu għal reat. Jiena kellimt il-ħafna esperti f'pajjiżi fil-Polonja li xafna nies kellhom dubi dwar jekk din id-direttiva se solvi xi ħaġa fl-aħħar. Iġviri ta' min nispjegaw ukoll għalfejn id-direttiva hija mfassla kif inhi. Dana biex tagħmilha possibbli għall-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi li jieħdu azzjoni sabiex jiġġieldu kontra terroristi u dawk li potenzjalment jistgħu jkunu terroristi. Imbagħad dwar l-iskambju ta' informazzjoni. Ħassra li fl-Unjoni Ewropea m'hawnx rieda illi eh, naqsmu l-informazzjoni ma' xulxin, iżda jekk dan nagħmluh obbligatorju, dana tkun azzjoni effettiva minn tagħna, Barra minn hekk ftakru wkoll illi is-sena l-oħra bilna fuq pakket dwar il-ħarsin ta' data u waħda minn dawn id-direttivi tistipula biċċar il bażi li permezz tagħha il-pulizija ser ikollhom aċċess għal ċerti tip ta' data. Ġveri ħna natu każ il-drittijiet fundamentali, imma fl-istess ħin għandna nitolbu illi jkun hemm skambju ta' informazzjoni obbligatorju. Is-Sinjura Wimberg. Ja, <clears throat> vi pratar om rätten till frihet. Grazzi ħafna, id-dritt għal libertà. Jiena dan id-dritt taqas inħossu għaliex jiena f'pajjiżi inħossni sigur aktar minn kwalunkwe post ieħor 5000 ġellida barranin. Li jiġlura fl-Unjoni Ewropea hija eh, ġellida barranin li huma ċittadini Ewropej li għandhom ċittadinanza Ewropea. Jekk daw marru jagħmlu attakki terroristiċi l-om din iċ-ċittadinanza, l-om il-passaport din għandha tkun is-sigurtà tagħna ridun nkunu kapaċi inħarsu l nafusna e, eh, minn dawk li jridu jiġu lura mis-Sirja hemm bżonn li konna ċertu fruntieri u xi forma ta' kontroll għaliex daw imorru minn pajjiż liħor, għalek, Għalhekk ċinija mm, l-aħjar protezzjoni, il-PNR bidu hemm bżonn ta' aktar protezzjoni għal dawk li huma l-investigazzjonijiet Eh, l-attivitajiet ta' investigazzjoni, skambju ta' informazzjoni, aħna nafu li diġa hemm biżejjed minn dawn il-persuni għaw fostna, issa ta' sekk. Grazzi sa' Monika. Liebe Kolleginnen und L-ewwel grazzi ħafna kollegi tal-kontribut kollu li qed tagħtu tal-interess li qed turu. Mill-ismajna qed naraw ximpen għandkom kollha kemm intom il-kollegi kollha lejn dan is-suġġett. Dwar il-vjaġġar li semmit is-Sinjura Entfeld, nixtieq eh, nirrefera għall-eżempju ta' Pjaċenza tal autoritajiet Taljani fejn ġie arrestat persuna minħabba l-attivitajiet tiegħu, l-vjaġġar tiegħu li eh, ġi meqjus bħala suspett u li dan kien parti minn ambjent salafista. U l-fatt li mbagħad dan ġi lura kien hemm is-suspett li dan jista' jkun eh, li ħasem f'attivitajiet terroristiċi meta kien fissir meta ġi lura kien arrestat. Iżda meta ġi arrestat, eh, ma kienx magħruf mill-bidunet jekk din il-persuna verament kienx tirrappreżenta periklu jew le. Imbagħad mill-investigazzjonijiet ħareġ illi dan kien qed juri videos li tfal tiegħu tfal ta' sentej erba' snin eh, videos ta' eh, soldati qed jitħarġu ta' terroristi qed jaqtaw rasħat tieħor. Iġifieri dan qed jurihom videos illi mhux kulħadd kellu aċċess għalihom u li dan qed jippjana attakk kbir f'Milan. Però dan ma kienx maruf mill-bidu, dan kien maruf permezz ta' investigazzjoni. Kieku dak ir-raġel ma kienx ma ġiex arrestat għaliex ma kien għamel xejn fil-verità, kieku forsi situazzjoni kienet tkun oħra l-min l-autoritajiet Taljani kellhom il-kuraġġ li arrestawh u aktar li jekk salvaw il-ħajja ta' ħafna nies. Għawek is-sitwazzjoni hija delikata ħafna. U naħseb li dak li għal Katarina Mhix sempliċement kwistjoni tal jinti eh, tarresta dak li jkun titfaw il-ħabs suspiċċat hemm, hemm eh, għandu jkun hemm investigazzjoni serja biex niċċekkjaw fil-verità jekk għandniex biżejjed provi sabiex dak li jkun intalaw il-qorti. Hemm biżejjed provi biex l-imħallef imbagħad ikun jista' jiddetermina dak il-persuni jekk ixħat jew le. Pero jekk xi ħadd huwa fil-bidu ta' radikalizzazzjoni tiegħu u mbagħad jintbagħat eh, fi programm ta' riabilitazzjoni, jiena dak favura, jiena minix kontra l-programmi ta' riabilitazzjoni. Favur dak li qalet is-Sinjura Conning il-bieraħ, iġviri li għandu jkun hemm l-opportunità illi eh, dawk il-żaza illi forsi qabdu triq ħażina ma jadhom għamlu xejn ħażin għandu jkun l-opportunità dawk in-nies naqbduhom u nagħmluhom deradikalizzazzjoni permezz ta' programm apposta. l-autoritajiet ta' sigurtà u l-prosekuturi iżda għandhom ikollhom l-opportunità li intervjenu biex jagħmlu investigazzjoni. Għandhom bżonn ikollhom dawn eh, din l-opportunità din is-seta. jista' jkun li kultant ikollhom bżonn tal-rest tal xi ħadd bħal pereżempju dak iż-żagħżugħ ta' 29 sena li kien radikalizzat imma ma laħaq għamel l-ebda attakk. Ma laħaq għamel xejn li wassal għall-arrest jew minn qabel. L-awtoritajiet għandhom bżonn dan il-marġni biex joperaw u jiena nemmen fil-prosekuturi tagħna u nemmen fl-imħalfin tagħna li daw qed jippruvaw jagħmlu l-aħjar tagħhom. Irridu iva li konna il-libertà li nivvjaġġaw ma jekk xi ħadd qiegħed jivvjaġġa għal skopijiet terroristi, terroristiċi biex jimur jitħarreġ u terrorizmu jekk kienu sejjer is-Sirjal għal daw raġunijiet, etc. Għanna jkollna l-opportunità aħna illi nieħdu azzjoni u li nipprevjenu in-nies milli jagħmlu hekk. Eh, il-biċċa ta' xogħol mhijiex faċli assolutament imma ma nistgħux eh, ma biex bis-serjetà U għek semma li kullħat għandu eh, l-access għal kull tip ta' informazzjoni, le, ma naqbilx miegħek, mhux dak il-punt ta' għek. Eh, naħseb li l-iskambju għandu jkun ta' informazzjoni rilevanti u l-istati membri għandhom ikunu lesti illi jaqsmu din l-informazzjoni għaliex ikun l-obbligu tagħhom. Is-Sur eh, Duprej, naqbel ħafna ma li għattinti, hemm bżonn nagħmlu passi l-qudiem għek. Il-ġurus maquda żgur li ma konkludiċ dan il- din id-deċiżjoni ek kif ġiew laħaq. Kien hemm ukoll deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża illi hemm bżonn dispożizzjonijiet iżjed dettaljati dwar kif x'għandhom jagħmlu l-imħalfin. Jiena s-sentenza rajta kollha naf fuq ix nitkellem. Iżda, kifat, situazzjoni hija delikata u qed nara li ċertu eh, rati kostituzzjonali minħabba l-livell ta' teddida li hemm, issa qed jippermettu affarijiet li forsi sitt seba' snin ilu eh, ma kienux jippermettihom, almenu fil-Ġermanja qed jiġri. Forsi fil-passat kienu jgħidu le dak kontra l-Kostituzzjoni, ma issa qed jasbu bdejna li xissa il-livell ta' teddida huwa ola. Mela irridu naħdmu flimkien sabiex inwaqfu dawn in-nies kriminali u rridu li din is-sitwazzjoni delikata insolvuha flimkien. Imma m'hemmx għalfejn qogħdu eh, nagħmlu bsaten fir-roti l-prosekuturi tagħna. Dawna qegħdin jaraw x'inhuma il-miżuri kollha il-deradikalizzazzjoni u forsi nataw sentenzi ta' omor il-ħabs. Hemm dawk ħafna miżuri oħrajn hemm bżonn ikoll nagħmlu ħafna iżjed xorta tħejjija fuq il-networks ta' terroristi milli konna nagħmlu fil-passat. Iżu reċenti kbira għalli illi mill-bidu ta' sena 2000 ila sira zamenazzjoni ta' dawn it-tip ta' żviluppi ta' tħejjija ta' dawn it-tip ta' atti. Xi wħud minn dawn l-attakki ġili idumu għaxar snin jipreparawhom, jiena ma kontx naf, ta' kasajt nafu l-bira. Forse għek fil-komitat, ta' min ukoll nistiednu prosekutur pubbliku biex ikellimna dwar x'jiġri fil-prattika f'xogħlu dwar kemm jagħmlu xogħolhom bir-reqqa wkoll. Sabiex ħarsu id-drittijiet tagħna u fl-istess ħin jippruvaw iwaqfu dawn il-kriminali b'intenzjonijiet serji ħafna. Naħseb li flimkien nistgħu nsibu mod kif nagħmlu dan u napprezza kieku eh, nitkellmu bleħen wieħed bħala Parlament. Grazzi. Mela il-votazzjoni fil-Kumitat tal-Libe ħajsir fil-24 ta' Mejju. Grazzi għal kontribuzzjonijiet kollha, għal eh, interventi fuq dan il-punt. Issa, Naddu għal-punt li jmiss iġri twaqif ta' mekanizmu tal-Unjoni Ewropea fuq demokrazija l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali. Wara numru ta' passi preparatorji inkluż it-tfassil ta' dokumenti ta' xogħol, e, smih pubbliku kif ukoll prezentazzjoni ta' studji tal-esperti, e, issa ħaq nisimgħu lir rapporter Senior Expert biex tippreżenta il-abbozz ta' rapport ħagġi firri rapport ta' inizjattiva propja leġislativ. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Naħseb li tajjeb li dan il-kumitat jek iġobkom, jek ċirru titil u taħorġu bil-kamra, uħorġu ma bil tamlu nkomplu, edin naqra tar, tirudun nkomplu l-laqatana. għalhekk ippermettu li l-laqgħa tkompli. Thank you, Sophie. Grazie ħafna, Sofija. Grazie ħafna, Signora President. Jena naħseb li ħaġa xirqa li f'dan il-Kumitat nitkellmu kol fuq kif ħansaħħu u insostnu il-valuri tagħna stess La darba ħna qegħdin nitkellmu fuq kif niddefendu dawn il-valuri minn attakki minn barra. Inti taf il-proċedura x'inhi kellna l-ewwel round, kellna dokumenti ta' ħidma li ġew preżentati minn shadow rapporteurs u ir-rapporter għall-opinjoni fl-Afko su xopfen. Mbagħad kelli biċċa xogħol verament komplikata li naqqat dan kollu f'rapport wieħed proposta waħda ma kienx ħaġa faċli, għax mill-lider, anka jekk l-artiklu 2 per eżempju jista' jiġi konsidrat bħala wieħed mill-iżjed eh, artikli importanti fit-trattat, jider l-xorta waħda li m'għandniex bażi legali kif suppost biex ninfurzaw jew poġġu fil-prattika. Għalek jiena kont qed infittex ftit fil-dokumenti ta' ħidma kollha kemm huma, jiena użajt firxa sħiħa ta' studji ta' esperti u rapporti inkluż l-istudji l-ġew mitluba mill-libe kif ukoll id-dokument li ġi propost mill-FRA u oħrajn. Nixtieq nenfasizza li hemm xi prinċipji ta' gwida li jena użajt meta kont qed infassal dan ir-rapport. Il-prinċipju ewlieni huwa li dan ir-rapport għadu l-ewwel proposta u għalija dan huwa sempliċement il-bidu ta' proċess. Aħna hawnhekk ma nixet nitkellmu fuq dan it-tekst li ninnassulu sa' tmim tal-proċess minajr kom ma bidlu xej, e, huwa sempliċement bażi għal dibattitu t-tieni prinċipju kien li niddeċidu x'niddeċidu bħala mekkaniżmu irid ikun oġġettiv, neutrali u japplika bl-istess mod fl-istati membri kollha sabiex il-proċess neliminawlu l-aspett politiku minnu. Issa aħna ma un nivvintaw xejn li jeżisti diġà għalhekk il-mekkaniżmu l-ġdid irid jibna fuq u jintegra strumenti eżistenti kemm jista' jkun sabiex ma jkollniex irduppjar. Aħna diġa għanna qafas ta' stat ta' dritt fil-Kunsil Ewropej, fil-Kummissjoni Ewropea, eh, għanna dialogu, għanna strumenti oħra u n-integraw kemm jista' jkun. U bħalma qed dan huwa dwar il-proċess mhix xi deċiżjoni ta' darba li nifissaw ċertu standards biex inkejlu eżattament sa fej il-valuri qed jiġu eh, miżmuma ma dan huwa proċess għaddej, inklusiv u anke jekk aħna niddeċidu fuq mekkaniżmu irrit ikun e, infassal aktar imsaħħaħ anka fis-snin ta' wara. Għax anka jekk ikun hemm xi valuri bażiċi li jibqgħu l-istess kif narawhom fis-soċjetà Eh, il-perspettiva tagħna timbidel, iġifiri ma tistax tkun deċiżjoni statika, issa deċiżjoni oħra jina irrid mekkaniżmu li mhux immexxi minn kriżi jew minn inċidenti, ejja naħarbu minn dan id-dibattitu stupitu dwar iva jew le artiklu seba' u għaliex jew inkella jekk għandix napplikaw sanzjonijiet oħra fil-każ ta' stat membru ieħor għaliex dan jista' jwassal biss għal imblokkar bejn stat membru wieħed u l-Unjoni Ewropea u din ma tkun xi ħaġa utli. Għalhekk aħna għandna bżonn mekkaniżmu li jinvolvi il-monitoraġġ permanenti tal-Istati membri kollha u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U jrid ikun proċess li wassal għal kultura ta' demokrazija stat ta' dritt u drittijiet fundamentali. U jevita Eh, li jkun hemm ksur ta' dawn ma jipprevenix passi ta' korrezzjoni u sanzjonijiet imma dawn ikunu għabbażi ta' provi u proċessi gradwat. Mela dawn kienu prinċipi ta' gwida. U jina konti tinfittex il-bazi legali xirqa għal mekkanizmu. Mhix ħaġa faċli għax ma kienx hemm bażi legali waħda li kienet toffri il-possibilitajiet kollha li ridna, għalhekk fl-aħħar eh, mill-aħħar għażilt strument ta' ftehim interistituzzjonali mhix soluzzjoni sabiħa ma nittama li tkun waħda pragmatika. Jina eh, fassalt ftehim abbozz interistituzzjonali fl-annesta rapport u dan fih dawn l-elementi ħan semmi. Iġviri, punt wieħed dak li jina insemmi bħala il- DRF Scoreboard, ġifiri demokrazija, l-istat ta' dritt u l-drittijiet fundamentali, kif ukoll panel ta' esperti indipendenti mbagħad hemm DFRC Master li tinvolvi dibattitu bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali, inkluż arranġamenti għal l-aspett preventiv u ta' korrezzjoni tal-artiklu 7 bħala l-aħħar rizors, u fl-aħħar il-ċiklu ta' politika ta' DRF fiħdan l-istituzzjonijiet Ewropea mhux biżejt ħarsu biss lejn l-Stati membri, hemm bżonn nevalwaw il-ħidma tagħna stess biex naraw jekk aħna aħniex qed nilħu dawn l-istess standards li qed nifissaw. Mandiċ għalfejn uqot indur l-artikli kolla li xbazikament li qed nitkellmu fuq huwa li qed nużaw l-istrumenti kolla li jeżistu diġà. Aħna għanna firxa wiesa ħafna ta' strumenti fl-Unjoni Ewropea fl-istituzzjonijiet hemm CVM għal Bulgarija u Rumanija, l Justice Scoreboard, hemm ir-rapport fuq il-korruzzjoni, hemm il-monitoraġġ tal-pluralizmu tal-medja, mbagħad hemm il-punti kollha eh, l-istrumenti kollha mhux tal-Unjoni Ewropea li jridu jiġu integrati f'sistema waħda li tkun mbagħad l-scoreboard speċifika għal pajizi, ġivi kuna rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajizi. U dak l scoreboard mbagħad ikun il-bażi ta' dibattitu annwali fil-Parlament Ewropew fejn il-parlamenti nazjonali, kummissjoni u kunsil koll kun prezenti, ġifiri fl-axħar mill-axħar, jekk ikun hemm bżonn tista' tintuża f'approċċ pass pass lejn l-artiklu 7 jekk ikun hemm bżonn. Ma jiena personalment nittama li dan il-mekkaniżmu ifisser li ma hemmx bżonnu dan it-tip ta' mekkaniżmu. Mela l-aħħar ftit kummenti, fl-aħħar mill-aħħar jiena naħseb li l-aktar element importanti f'dan kollu huwa il-fiduċja u huwa għalek li jiena għażilt approċċ li qed nittama huwa ibbażat fuq il-konsensus u mhux qed jippreżenta tekst u noqogħdu nargumentaw fuq emendi u jkun hemm il-maġġoranza 50% plus wieħed għax inkella hekk mhux ħataħdem. Din m'għandniex narawha li xi ħaġa bħala xi ħaġa hija imposta minn fuq għall-isfel, hija xi ħaġa tinvolvi l-ċittadini kollha, l-stati membri, il-parlamenti nazzjonali, il-maġġoranza tal-gruppi politiċi u huwa għalhekk li qed nagħmel sforz sabiex nikkuntazzja il-Parlamenti Nazzjonali, il-Kunsill, il-Kommissjoni biex nikniġbor ċertu konsens. Dan il-proċess huwa li żjed element importanti fl-aħħar net. Diġà hemm abbozz ta' rapport eh, jew eh, parir abbozz minn Afko b'xi emendi nippruvaw eh, nintegraw kif jista' jkun U jina nirċivi ħafna kontribuzzjonijiet issa u koll minnant ħafna persuni differenti li ma interessati. Probabbilment ħan għamel koll prezentazzjoni ta' xi emendi wkoll abbażi tal-kontribuzzjoni li nirċivi. Jina organizzajt ukoll serje ta' eh, laqat tal-waqt li kla tal-ofsinar mumiex xi avvenimenti kbar, ma jkaw xi xie u parteċipaw għafżawni, eh, huma laqat mal-NGOs, il-Ġudizzjarja, l-Unjoni Ewropea u istituzzjoni internazzjonali l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, istituzzjonijiet professjonali anke reliġjużi, assoċjazzjonijiet tal-ġurnalisti, ecc. It-13 Mejju hija id-data ta' skadenza għall-emendi u mbagħad għandna l-ewwel dibattitu. Ma sa xiftakar eżatt tajt il ma minn għalija l-21 ta' Mejju xi Mela qed nistana bil-ħerqa li nisma' il-kummenti minnaħa tagħkom. Grazzi. Grazzi, sa Sinjura. Mezzola fisem il-Shadow Surenger. Grazzi ħafna, Sinjura President, jina għetniħu post Frank u talabni biex niprezenta l-opinjoni tiju għawek, nishtiq niskuza ruħi l-rapporter u l kollegi li xina ħajkolli nitlaq mill-ewel kif nati dan dawn il-kommenti. Għax irritu l-airport. Fl-opinjoni ta' Frank la bozz tar rapport huwa konsistenti ma' diskussjonijiet li kienem ma' Shadows kollha u mal-awtur ukoll tar rapport tal-Afko kienem atmosfera kostruttiva ħafna fil-passi kollha qed immira għal ħolqien bażi tal-artiklu 295 ta' TFEU għal pat ta' demokrazija dritt ta' dritt u drittijiet fundamentali forma ta' ftehim interistituzzjonali li jagħmel arranġamenti faċilita il-kooperazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-Istati membri fil-qafas tal-artiklu 17 dan il-pazz jista' jintegra il mekanizmi eżistenti u l-prassi. E, Frank jara l-artiklu 295 bħala l-unika bażi legali possibbli għal patt u il-forma tal-ftehim interistituzjonali huwa l-unika forma li mod utli tista' taqqat flimkien il-tentattivi tal-istituzzjonijiet kollha kemm huma tliet ma' f'dan il-qasam u dan l-approċċ huwa tajjeb. Dan il-patt jista' jdaħħal loġika, loġika li jasimili simili għal semestru Ewropea għal koordinament tal-politika ekonomika, inkluż l-evalwazzjoni evalwazzjoni ta' track record ta' kull stat membru f'dan il-qasam li għanda jisir fuq livell annwali kif ukoll ċiklu ta' dibattiti parlamentari inkluż fil-Parlament Ewropew għabbażi ta' rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Dan il-mod il-mekkanizmu ma jintużax għabbażi ta' kas kas meta jinqalaw kwistjonijiet ta' gvernanza f'xi stat membru partikolari imma ikun għodda permanenti ta' evalwazzjoni għall-istati membri kollha kull sena sabiex niddeterminaw jekk devjazzjonijiet minn ċertu standards fil-loqsma li għedin nsemmu u mux għet jisaxħu jew le. il mekanizmu huwa bbażat fuq scoreboard fuq l-istat ta' DRF li ġiet infassla minn panel ta' esperti indipendenti ġiet adottata mill-Kummissjoni. Adozzjoni mill-Kummissjoni tidher ħaġa loġika fil-fatti għal gwardjan tal-trattati u trattati fihom dispożizzjonijiet fuq dan qasam, imma il-kwistjoni tal-panel ta' esperti tista' toħloq problemi li żjed il-daqs il-kompożizzjoni u minnu mal-membri imma xejn ma jindika li dan il-panel m'għandux jeżisti, il-kwistjoni mhix jekk għandux jeżisti ma kif Jekk jidru li eh, ħajkun hemm problemi eh, serji, ħajkun hemm rikors semi awtomatiku għall artiklu 7 fi żewġ forum u dan iwasal għal żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija, artiklu 7 f'daqqa waħda ħajsir applikabbli huwa vera li ilu jiġi diskrit b'tali mod li eh, tagħti Tati aktar importanza mill-li għanda l-kontenut tiegħu huwa fuq dialogu fuq il-gvernanza u Eh, il-stat membru jista' anka jitlef id-drittijiet ta' votazzjoni fil-Kunsill imma skont Frank dan m'għandu xejn nukleari, anzi bil-kontra hija ħaġa loġika li jekk il-komunità ta' trattati fejn eh, huma voluti l-istati membri kollha jkun bażat fuq prinċipji komuni dawn irid jiġu rispettati u dan ir-rispett irid jiġi msaħħaħ jekk ikun hemm bżonn Għalhekk hija problematika li sal-lum il-ġurnata stat irid ikun konformi ma' set sħiħ ta' standards ta' gvernanza qabel ma jnaqdu ma' l-Unjoni, il-kriterji ta', ta Copenhagen, imma la darba jkunu daħlu fl-Unjoni mandomx għalfej jżommu magħhom u jekk ma jżommux magħhom mhux ħajkun hemm konsekwenzi. Tieni mistoqsija. L-ar kas, l-ar xenarju huwa l-tilfin tal-dritti tal-votazzjoni, ħadd ma jrid jitlifhom. Imma jekk stat jibda jersaq lej dittatorjat bħal marajna fl-Europa fil-żmien il-gwerra jew bej il-gwerer. L-artiklu 7 biżejjed ikunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa kontra stat membru f'dan dan, jiġifieri artiklu 7 huwa l-aħħar rikors u jsir għal dejjem. Issa, il-bidla fit trattat jista' jkun li jkun hemm bżonna sabiex il patt un mekkanizmu u anka l-approċ komuni għal dawn it-tip ta' standards ta' gvernanza jkunu realtà dan jista' jkun rifless fl-aħħar tezz naqblu fuqu. Imma l-artiklu 295 jidher li huwa bażi adegwata għall-adozzjoni tar-rapport u il-bidu ta' ftehim interistituzzjonali f'dan qasam. Grazzi. Roberta, uh, thank you for... Grazie ħafna Roberta, grazzi tal-ħat post Frank. Issa, Signora Spinelli. Grazie, Signora President. L-ewwel net, nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal ħidma eċċellenti li għamlet fuq dossier komplikat u għal konsultazzjonijiet verament wiesa li nidiet ma' ħafna ONG, NGOs. Jina apprezzajt il-tentativ li nsibu bazi legali xir għalli tippermetti li immorru li lin mill-limiti li nsibu fit trattat biex flan il-mod ikun nistaw nadu għal definizjoni ta' strument li ikun jista' jibda jitħaddem kemm jista' jkun malajr u ma jitlobx reviżjoni tiegħu stess malajr. Fl-istess ħin insib interessanti u naqbel mal-proposti li sibna fil-rapport. Iġvert nirreferi għall-idea li kunem Fond Ewropew ta' għajnuna legali għal ċittadini l-ipotezi ta' proċediment għal meta jkun hemm ksur ta' drittijiet fundamentali u tal-istat ta' dritt, kif ukoll il-proposti li ġew prezentati għal eh, possibilità ta' reviżjoni ta' trattati. Qed naħseb għal eh, tneħħija tal-artiklu 51 tal-Karta, l-artiklu 2 bħala bażi legali għal proċeduri ta' ksur, u dwar il-possibilità li iċ-ċittadini kun jista' jippromovu azzjonijiet quddiem il-Qorti ta' Ġustizzja. Issa dwar il-ofol tal-ħidma jew inkella ġviri il-ftehim interistituzzjonali, jina hawnhekk nixtieq insemmi xi ħsibijiet. Jiena naħseb li il taqsima wieħed tad dokument li hija dedikata għall scoreboard hija waħda konsiderevoli u jiena napprezza b'mod partikolari il-proposta li ikunem firxa ta' opinjonijiet ta' esperti u indipendenti jiġu inklużi anka jekk forsi għandi riserva fuq in-numru għaliex hemm ħafna ħafna esperti. U napprezza wkoll it-tentattiv li nippruvaw infasslu linja gwida ċerti u bbażati fuq l-iżviluppi li hemm bħalissa fil-qafas qasam tal-Stat ta' Dritt u li nibbażaw l-evalwazzjoni tal-esperti fuq parametri legali ċerti. U kif ukoll nigarantixxu kemm jista' jkun l-indipendenza tal-entità li tagħmel evalwazzjoni. F'dan il-punt nixtieq insemmi xi riservi fuq tliet punti. L-ewwel net. Il-follow-up għal l-scoreboard. Rwol ċentrali dwar l-evalwazzjoni ta' dan huwa moti l kunsil permezz tal-istrument ta' dialogu annwali Jiena wek ma naqbilx bisħieħ ma din l-idea li npoġġu il-kontroll tal-imġiba tal-istati propju fidejn l-istess eh, entità li t-rapprezentom. Forsi ħjar ikonna entità indipendenti. U bl-istess mod għandi xi tħassib dwar il-rimedju li sta' jkun hemm jekk ikun hemm xi ksur. L-unifikazzjoni tal-istrumenti eżistenti tippermetti li nkunu nistgħu nevitaw li kunem eh, revizjoni ta' trattati li tista' għal ċertu eh, problemi, imma fl-istess ħin ma tneħħix l-status quo, ma tbiddilx l-status quo, jew bbażat għal rekors għal strument, ġifieri l-artiklu 7, li għandu fil-natura tiegħu ħafna diskrezzjoni politika u memx intervent konkret minnaħa tal-orti tal-ġustizzja tilinet l-analiżi u il-monitoraġġ tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni meta daw jiksru drittijiet u l-istat ta' dritt. Ir-rapport jgħid b'mod ċar li il mekanizmi tiġi eżaminat irrit jiġi applikat kemm fuq l-istati membri kif ukoll fuq l-istituzzjonijiet. Il-proposta ta' ftehim interistituzzjonali fl-aħħar mill-aħħar qed toħloq sistema doppja fejn barra kollox l-scoreboard mhuwiex applikat lejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni. U għawek qed inżidu wkoll l-istrument tal-ftehim interistituzzjonali jisu et jorbot biss l-istituzzjonijiet firmatarju jelimina, jelimina mill-kamp ta' applikazzjoni numru ta' entitajiet u aġenziji importanti ħafna fl-Unjoni. Fl-opinjoni tiegħi mekkaniżmu li huwa effikaċi realment għal ħarsien tal-istat ta' dritt u id-drittijiet u id-demokrazija jrid ikopri li żjed firxa wiesa ta' mm, entitajiet u persuni e, u tiġi estiża da' dawk li operaw taħt l-umbrella tal-Unjoni Ewropea. Imma jrid ikun hemm referenza espliċita għal istituzzjonijiet bħal Kunsill Ewropew, il-Bank Ċentrali, aġenziji bħal Frontex jew inkella Europol kif ukoll rrid jinkludi wkoll organizzazzjonijiet informali bħal grupp tal-Euro li jistgħu forsi jiksru drittijiet fundamentali. L-analiżi tal-nġiba tal-aġenziji tista' issir parametru fiha nifisha ta' valutazzjoni ta' funzjoni ta' kontroll u e, sor sorveljanza li jisir minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Jiena fl-opinjoni tiegħi hija ħaġa essenzjali wkoll li morru lil-lin mill-valutazzjoni fuq fażi leġislattiva u li konsidraw l-atti kollha li huma suscettibbli skont E, l-artiklu 263 li jista' jkollhom effetti legali fuq persuni terzi. Tielet punt l-aħħar wieħed id-drittijiet soċjali. L-scoreboard jintroduċi b'mod espliċitu il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali bħala indikatur ta' tal-prestazzjonijiet. Iżda l-analiżi hija limitata mid-dispożizzjonijiet ta' din l-istess karta li tiddefinixxi ehm, l-ambitu ta' dawn id-drittijiet soċjali u kella prinċipji li għaxek jissejħu fil-karta ġviri li għandhom inqas pis mid-drittijiet ċivali, u dawn huma inklużi fil-karta. Jiena fl-opinjoni tiegħi jekk tkun ħaġa utli nintegraw dan ma' parametri addizzjonali. U fil-ġejjieni naddu biex neżeminaw il-possibilità li eh, l-Unjoni Ewropea tingħaqad ma' din il-Karta Soċjali Ewropea sabiex ikun hemm inklużjoni tal-karta f'dak li huwa definit bħala proċess li qed isemmi il rapport Grazzi. Grazzi ħafna sa' Luna ċek. Grazzi ħafna, naħseb m'għandix għalfej intawa li il punti li għajmet Sinjura mm, Inetveld u anka xi rapporter zoħra li semmew naqbel magħhom. U jina verament xtaqt nirringrazzja l-Sinjura Inetveld għall-approċ li ħadet għaliex dan l-approċ rriti jippreżenta model jew mekkaniżmu li jipprova jikseb il-livell ta' dialogu u kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri e, u joħlo iżjed minn din il-fiduċa reċiproka li hija xi ħaġa li intilfet ħafna ħafna livelli. U mekkanizmu bħal ma prezentajtu intom bħala ftehim istituzzjonali huwa wieħed li eh, aħna inna nitolbu uħut minna, din hija xi ħaġa li tippermettilna nagħmlu reviżjoni regolari, tippermetti l-monitoraġġ ta' kull stat membru sabiex ħadd ma jħoss li huwa Brussell qegħdin jikkritikawhom. U din hija xi ħaġa li jiena naf li hija importanti ħafna, speċjalment bħalma tafu jiena mill-Awstrija u fil-sena l fej aħna kellna sanzjonijiet kontra il-gvern eh, Lemini u minnaħat tal-Unjoni Ewropea jiena kont membru tal-Parlament eh, Nazzjonali aħna konna favur dawn is-sanzjonijiet nsejħulhom hekk, ma kinux fil-fatt sanzjonijiet għax ma kienx il-mekkaniżmu. Eh, imma ma kienx hemm strateġija ta' ħruġ. Dik hija ħaġa li dejjem rid ikollok, li jkollok strateġija ta' ħruġ jekk inti ma tax toħroġ, jekk ma taħdimx, hemmhekk hemm problema. U tin ħaġa kienet li dan ħolo u huwa simil ħafna għal dak li qed jiġri f'ċertu stati membri l ġurnata l-Ungerija, l-Polonja, eċetera, din l-idea li Brussell qed tagħmel hekk fuqna. U hemm dan id-distak huma u aħna u hawnhekk ma jipermettinix narawna bħala kollha kemm aħna parti mill-Unjoni Ewropea, imma huma kontrina. Jiġifieri hija kwistjoni li jkollok reviżjoni regolari tal-istati membri kollha x'lebda stat membru mu perfett Dan huwa mudell verament innovattiv u jina nittama li fil-proċess ta' negozjati għaw fil-parlament ħajkonna din tip ta' diskussjoni ma' anka ma' l-istituzzjonijiet ikonna mod kif noħolqu xi ħaġa li ħa twassal għal aktar fiduċa mill-li għanna bħalissa u noħorġu minn dan l-imblukkar fejn ma naslu qatt imkien, qatt ma nitbedu mill-artiklu 7. Għas bis naslu semmek. Għalhekk jiena verament napprezza anke mill-grupp politiku tagħna nappoġġaw din l-idea biz għawa. L-idea li kellek inti sofi li tistieden partijiet interessati differenti f'livelli differenti sabiex ikonna dibattitu tajjeb ukoll jagħmel ħafna sens. Għax fuq hekk qed nitkellmu li kulħadd jingħaqad flimkien, kulħadd jaqbel u jkollna maġġoranza kbira. Ovvjament mhux ħajkollna maġġoranza ta' mija fil-mija, imma ħajkollna maġġoranza kbira, nabżonna. bżonna. Għalhekk jiena naħseb li l-idea li konna dan il-kumitat kbir fu tal-esperti eh, kien hemm min għalli ħajkun kbir wis, imma nitkellmu dwarha. Ma ma nistgħux ngħidu li din hija xi ħaġa ġejja mill-xelluk jew mill-lemin mit-tramuntana minn nofsinhar il-kriterji li tista' jkollok. Imma hemm xi membri li forsi ħossu mhux rappreżentati għalhekk l-idea li konna kumitat kbir hija bidu tajjeb Mbagħad irdu naraw l-ammonti minn huma l-parteċipanti, etc. Imma jekk ħanibdew milli ninkludu ħafna, jiena naħseb li huwa bidu tajjeb għaliex imbagħad minn hemm nidħlu aktar fid-dettall. Għalhekk jiena nappoġġa bisħieħ l l-istrateġija manka il-kontenut hemm xi punti żgħar tekniċi ma mbagħad tul il-proċess dawn jinbidluhom. Issa biex nara, jiena personalment ukoll nixtieq li ikonna tibdiliet fit-trattat li jeħduna f'direzzjoni oħra, imma għalissa jien ma tantx jiena ottimist eh, ta' fuq għadi. Għalhekk, dan huwa bidu tajjeb ħafna biex irnexxielna xirna xi ħaġa fejn konna ħafna nies favorina u forsi anke l-Kunsill, il-Kummissjoni u il-Parlament ikunu magħna. Et nara li għandna bidu tajjeb anke f'dak li smajna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 għax ma ġiex miktub unfassal biex jintuża. Aħna nissema li qed nisimgħu f'pajjiż demokratiċi u li biss situazzjonijiet li ma jgħajmu ebda dubju f'ebda pajjiż li jista' jwassal għal demokrazija f'pajjiżi oħrajn. Pajjiż ieħor illi dal-artikolu huwa uh, miktub għal kontroll permanenti minn kulħadd minn xi ħadd. Il-Kunsil Ewropew jista' jieħu azzjoni għan bażi ta' artiklu 7. Mbagħad reċentament kellna dibattitu fuq il-Polonja ma kenniex tweġiba fuq il-bażi legali fej il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tieħu ċertu azzjoni mill-Polonja. Għax il-liġi tgħid li jekk il-Kummissjoni għandha ebda dubju fuq il-pajji fuq il-liġi ta' kull ta' dak il-pajjiż partikolari, mela l-affari tispiċċa fidejn il-Kunsill Ewropew. U dan imur kontra trantat kif inhu. U tispiċċa tkun Unjoni differenti, Unjoni Ewropea differenti minn dik li aħna seħibna liha. Eh, hawnhekk li li defendu drittijiet fundamentali hija ġustifikata ħeqa jiena nistan aħna nistgħu nitkellmu dwar drittijiet fundamentali, pereżempju għax jiena naħsebha mod eh, partikolari dwar l-eutanazija fil-Olanda. Jien fil-ferma tiegħi din il-liġi jam sejsa fuq eh, suppożizzjoni forza li dritt għal-liġi li tista' tiġi miċħuda. Ħadd ma jista' jistaqsil xi ħadd biex ikun ikun ikun f'jasar miegħu. U jasarhom. Nista' diskutu ovvijament din il-femma tiegħi. Jina ma taġobnix il-mod kif per eżempju referendum, xaħtar ħadet referendum referendum tal-drittijiet tal-kopja u sessuali fl-Irlandi, għandi dubju tijie għalix il-liġi irlandiza tal-kas ma jiprovdix għal sponsor, li sponsor referendums minn pajjiżi ieħor. Li kien il-kas, hawnhekk għaliex is-sistema tal-referendum fl-Irlanda kif nafu f żvilupata u il- il-żewġ partijiet jitkollhom aċċess indaqs għal media Ta' ma kienx il-każ meta ovvjament nistgħu niddiskutu fil-Parlament, nistgħu kulħadd jista' jiltaqa' ma' pajjiżi oħrajn, jistgħu niltaqgħu ma' ħbib tagħna politiċi hija imma mekkaniżmu tal nikkontrollaw il-pajjiżi hija Unjoni Ewropea oħra. Unjoni Ewropea ġiet maħluqa sabiex il-pajjiżi jgħinu xulxin biex jinħolqu suq, li jkun kompatibbli mal-xejriet illi hemm fid-dinja moderna. Irridu l-integrazzjoni tas swieq u rridu l-appoġġaw xulxin politikament u nappoġġaw il-pajjiżi li għandhom bżonn l-appoġġ tagħna u ngħinu xulxin u mhux nikkontrollaw xulxin. Il-Kummissjoni l-Ewropea, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat tagħna kellhom imparzjalità illi kien neċessarju biex jieħdu dawn id-deċiżjonijiet forsi kien ikunu valuti fir-referendum fl-Irlanda. Jiena jiena forsi ma naqbilx ma drittijiet ma l-opinjoni tiegħek imma jiena lest li mod għad-dritt li inti tgħix taħseb int. Ma maħniex id-dritt li nġudikaw l-ħattijħor, aħna maħniex eh, komunità li aħna maħluqa biex maħluqin biex nipromovu zbilu pajjiżi oħrajn u li n jekk xi ħadd għandux din il-protezzjoni tagħna jew le. Jew aħna komunità insejsa fuq li ngħinu l xulxin, jew inkell għammu eh, se jkun l jew inkell l-Unjoni Ewropea tkun kompletament differenti. jina namira l-passjoni u x-xogħol illi tpoġġew f'dan id-dokumenti, iżda fil-fema tiegħi dawn eh, meċin fit ħazina ħażina. Għaliex dan fisserin ħan nisfaw f'dubju trattati jew eh, ħaj ponta il-battitu tagħna lejn id-direzzjoni ħażina. Ħaġa il-deċiżjoni tagħna barti artiklu 7 ma nistgħux inbidluha kif nkoll nafu Ġviri jew qed ngħixu f'dinja tal-ħorm. Jew irridu infixklu nawġu il-liġi skont li qablilna. Grazzi Surboni. Għan nifukaw fuq il- dak il-kif qed is-Sinjor Lindvelt kif ukoll ix-Shadows. Ringrazzja aktar rapport, naħseb li huwa rapport li jeħtieġ l-appoġġ tagħna għandna bżonn mekkaniżmu ċari f'dan ir-rigward. U anki il-pat li ġie mresaq fil-proposta hija meħtieġa bħala għodda għal-involviment tal-ġejjini tal-imsieħba kollha interessati u l-isfond għal Mekkanizmu li qed jaħdem bisih ukoll imsejjes fuq f'temijiet interistituzzjonali. Intom għadkom raġun, għandna bżonn li dan naraw bħala ir-riżultat tax-xogħol mal-istituzzjonijiet l kollha biex li ikun valut fl-imprentat fil-fitwettiq tiegħu. Issa kif għavu mekkanizmi għat ridu naraw. Per eżempju, min għandu jkun parti mill panel tal-esperti, min għandu jkun maħtur, minn kompetenzi jew karigi għandhom jikollhom. U xinu l-isfond ta' dan il-panel, xta' jkun ir wol ta' rekomendazzjonijiet tal-parlament, per eżempju, Jiena naqbel però mal-implementazzjoni tal-konċetta tal-Parlament. Jew ċara li hija huwa li għandna bżonn indikaturi li huma magħżula b'maċċari li għandhom japplikaw għall-istati membri kollha li għandhom jiġu trattati bl-istess mod u l-istati membri kollha għandhom ikunu miftuħin għal skambju ta' femiet. mhux bisanna għandna nużaw indikaturi ta' kwantità ma ta' kwalità. Imma dawn irid ikunu oġġettivi s'intendi. Mhux faċli di biex ta' xogħol iżda importanti li mhux inbiss inħarġu l affarijiet termini ta' ċifri jiena neqer daqbeli dan il-mekanizmu ġenerali għandha tkun xi ħajja li għandha tiġi mqabla u konsultata flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali ridu jisemmaw leħenhom f'din il-diskussjoni. Naf li forsi di diskussjoni jkun hemm min jgħid li mhux biżejjed iżda naqas li għandu valur fih nifsu. Jista' jkollu effett tajjeb ħafna fuq il-livell ta' parċipazzjoni fid-demokrazija. Il-parċipazzjoni demokratika hija importanti fermu, aħna ma nistgħux ninsew dan waqt li aħna qegħdin niddiskutu dan ir-rapport. U pereżempju l-odda diġitali jistgħu jgħinu biex jisaħħu din il-parċipazzjoni billi nagħmlu l-proċess ta' teħita deċiżjonijiet iktar trasparenti billi nippermettu li jkun hemm iktar konsultazzjoni wiesa ma' għaqdiet differenti kif ukoll ma' individwi billi nużaw il-forum tal-ekim sejjaħ crowdsourcing sabiex naraw x'inhuma il-femiet tal-ċittadini meta jkunu qegħdin nieħdu d-deċiżjonijiet. Ma ninsewx illi ċittadini tagħna huma għajn ta' għarfien għalina u għalhekk għandhom jieħdu sem fil-dialogu demokratiku soċjali ġifiri mhux biss l-industrija l-minaħaddem u l-impjegati imma anki rappreżentanti ċiviċi u tal-konsumatur. Dan huma affarijiet illi aħna irridu eh, nitħattu dwaru. Aħna u jiena kontent ħafna li qed nidiskutu ta' l-affarijiet aħna rridu nqisu r-rwol ta' artiklu numru 7 u nippruvaw nispjegaw mod tajjeb mod ċar dan l-artikolu. U minħabba li jiena mill-Polonja, U naqalek naqbel mal-Marek Jurek. Imma mux li, li sajjajt dak li li, biex ma dak li għetijiet bħala kontenut, grazzi. Um Sofin tfelt, Iva, grazzi li kollegi kolla tal-kollegi, ħan provan nwiġeb fuq fuq. l li sur Jurek nistiq neħi zewċ punti fejn għet niftem' ħazina unek. Għet jgħat li artiklu 7 man kellu jintuża ma fil-prassi jidir il-għal-kas. Imma għartu artiklu fit-trattat. U jekk aħna id nidu mustajn tuża ma nabdu għadxtuħ minnem. Jekk u għadxtuħ minnem, mela għanna bżon il-ħadmuħ. Għaxin kellu ma jemġ sens. It-tieni ħaġa. Dan huwa kompletament l-oppost ta' dak li qed tgħid inti qed tikkontrolla n-nies għaliex il-mekkaniżmi li għandna bħalissa jidirru li qegħdin jippruvaw jikkontrollaw u jimponu. Din li din l-idea nippruvaw nagħmlu bil-fatt l-oppost li huwa li nippruvaw eh, n-nies li naqduhom li jkollna dan id-dibattitu pubbliku. Eh, aħna dejjem nitkellmu dwar il-valuri komuni tagħna eh, ma nafux xinu ma jivor, basikament u ma miktubin fil-dokumenti, ma dan huwa kollu ż żultat ta' dibattitu pubbliku li involvi l-kulħadd mill-partiti kollha politiċi. Mbagħad kien hemm xi punti dwar il-panel tal-esperti. Missi semmejta fl-introduzzjoni. Ja xi ħaġa li qed nipproponi li hija kompletament ġdida. Hija kompletament ġdid. U l-bqija huwa għet ikompli bni fuq strumenti li diġa għanna. U iva, veru, kif intqal, jina posta qed nipproponi fenni da' sekwi għaliex. Bekk qed nippruvaw noħolqu l-fiduċja li jekk il-persuni f'daw il-proċess ħajjaċċettaw ir-riżultat. U jina inkonsidrajt lażlet kollha jekk u pereżempju jekk eminiet li jek nħallu f'din il-Komissjoni biex jintervjenu u jimponu sanzjonijiet fuq il-pajjiżi ma se tkun aċċettabbli. Allura għandna bżonn panel li jidher li wieħed jista' jabtaħ minn kulħadd, jista' jkun rappreżentattiv u nistgħu nitkellmu għal żmien twil mm, min għandu jkun hemm, kif ħanaħtru dak li jkun u nominaw dak li jkun mm, hija proposta jiena mill lista bat għaddejt u mbagħad wasal tal-numru totali ta' 66 illi kombinazzjoni kienet is-sena meta l-partit tiegħi ġi ġim waqaf, għet għara dan huwa dan huwa sinjal. U allura, insomma, ma jina rrit nara u kol xinu ma l toħra li għandhom il-nis u għadi. Kienem kommenti minn Barbara Spinelli, njoma pertinenti fermna qabel ma ħafna li għalet iżda. Aħna, il-marbutin ma trattati, xinu ma kompetenzi tagħna unek u xinu l-għan tar-rapport wara kollox fuq dak li fuq id-drittijiet soċjali. Jista' jkun il-maġġoranza ta' din is-sala illi jgħidu li m'għandhomx ikunu iktar il-bot mill-karti ta' drittijiet fundamentali. Din tista' tkun xi ħaġa illi tkun valuta fil-proċess ta' snin ġejjin. Issa fuq artiklu 7. Dan ħajkollu trigger automatiku, ek kif qalet eh, Roberta Mezzola. Le, mux possibli, jina għawnek għet niprofa noħloq mekanizmu illi tipprova toħlaq il-bazi għaliex kif għalis is jina eh, xinu, x'inhi l-bażi legali intervenzjoni, intervent. E, ġeneralment, nisam n-għodu nitkustinjaw fuq il-bazi legali, ma jt hemm iktar provi, bazzikament, li jinġabru mod iktar sistematiku mill-lessati membri kolla biex inti tista toqgħod qabel, biex inti kollok standards, biex inti tkun t tiżviluppon ma' żmien. Imbagħad inti forsi batek ikollok bażi biex kun t tirregola artiklu seba' jekk kieku qatta se fi sitwazzjoni fejn ikollhom bżonn. U jiena naħseb illi ikun qed isaħħaħ il-proċess kollu kemm hu kif qal Sorboni li tkun iktar trasparenti. Iżda, fi konklużjoni, din hija proposta li jiena poġġejt qudiemi. Mm. Jina xebejt ħafna suġġerimenti ġodda li ħajwaslu biex um, n-wessu emendi fil-rapport jistess stess u naħseb li nitama ikunu kunu nistaw insaxħuwa fil-ktul il-proċess ma nispiċċaw proġett illi ħajkollu appoċ kbir din is-sala, grazzi. Grazzi kollegi, grazzi l-interventi. L-aħħar parti fuq l-aġenda tagħna tal-lum mistoqsija l kommissjoni Gerard Deprej fuq għatta membri li huma Eh, pala pajji sikur, pajjiż ter sikur. Dan bat f'jannar 2016 u skont 30.5 mistoqsija kella tintwieġeb fi żmien s xhur u t din mistoqsija ma ġietx imwieġba. U l-mistoqsija imbagħad eskużani fuq 10 ta' frar 2016. Rappreżentant tal-Kummissjoni fidejk. Grazie. Inti spiegajt eh, f'erba' klim fuq xi xħan nitkellmu ġifieri għandi mistoqsija fuq il-Kummissjoni fuq il-fatt ta' jekk xi nkunu nafu n-numru ta' stati membri illi applikaw jew se japplikaw dan il-kunċett ta' pajjiż terz sikur eh, lit Turkija. Għaliex il-konsekwenzi tal-applikazzjoni ta' dan il-konċett f'pajjiż għandu ċertu eh, implikazzjonijiet prattiċi ħafna għal minn qed jitlob l-azila li jekk jina sew kull min jett japplika l-azil li għaddi minn pajis transitu li huwa pajis sikur, ġmimi stat membru, jista jista jindbat lejn il-pajis ta' transitu. Skont it-trattat. U dalek għanda ċertu importanza. Għalek, kemm stat membru illi deċidew illi Turkija tista' titqis bħala pajjiż terz sikur? Mistaqsi oħra ma kienx bil miktub xort ħana mela għalfejn il-Kommissjoni qegħdin jissottomettu proposta b'lista ta' pajjiż oriġini sikuri li m'għandux l-istess ambitu għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi. Per eżempju, għalfejn għal għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu lista ta' pajjiżi terzi sikuri. Mr. Nielsen. Grazie, ċer. Lewa, net niskuza l-ohi tal-li ma weġibx su depres skużawni. Jiex iku seni ta' l interna ġifiri, ġifiri għedin daqta sallek. Id-weġiba. Mela, isfond l-ewel biex naplikaw dan il konċetta ta' pajis terz sikur sa' membri u ma' Hilsa li jazlu pajjiż sikur fil-liġi nazzjonali tagħhom bħala pajjiż sikura li jom fil-pajjiż tagħhom ma memx għalfej li dan ikun ħaġa komuni saw jamlu għakas b'każ kont il-każ individwali ġifiri l-għażla jew ħattratta tal-pajjiż eh, mhux neċessarjament eh, huwa meħtieġ. Sa fejna nafu aħna ebda stat membru għamlu eh, din l-għażla tat-Turkija sissa. Sa fejna nafu aħna ma da fissirx li ġi applikat fil-passat bażi ta' kas individwali minn xi stat membri u ieħor brafta ma' Turkija f'xi pajjiż ah, f'xi kas individwali ma sax niskuti għadi. Abbażi ta' fin li għanna ħna, u l-informazzjoni li għandna ħna, imma sis ebda stat membru mamlu din il- eh, nomina ħazla ta' dan il-pajis dak il-rigward ta' Turkija, insomma. Issa fuq tini mistaqsija, mandiċ eh, tweġiba spirtu pront, maħna mar manix bizzit informazzjoni biex namlu proposta dwar ebda pajjiż terzi li se jitqis bħala sikur ma wieħed bid-dispożizzjonijiet tal-aki eżistenti eh, huwa fil-fatt dan ser nifluħ sew eh, fid id-daw tal-komunikazzjoni li batna ġibatajn ilu dwar jekk nistaw xew għannix nipromovu approċ iktar Ewropew għal dak li huwa l-kunċett tal-pajjiż terz sikur. Grazzi. Grazzi, Sur Depre. Mela jekk it-tweġiba kienet ta' sempliċi. Eh, mela memx għalfejn, għodin istina s ġemmata din il-tweġiba man sobba dal-apparti. Ġabat namijak. Biex jekk inti, allura tgħid li biex inti tibat pajjiż persuna lura l-pajjiż terz u applikant tal-azil huwa f'pajjiż terz tista' tagħmlu ġifieri jekk każi b'każ anke jekk m'hemmx bażi legali għalhekk pereżempju jekk inti inti qed tgħid għax nerġa' lura mistoqsija, inti qed tgħid illi hemm m'hemmx stati membri japplikaw dan il-kunċett ta' il-pajjiż sikur, ma Greċja mhux qed tagħmel hekk mhux qed tagħmel mekkaniżmu biex eh, tqis it-Turkija bħala pajjiż eh, terz sikur. Eh, Sinjura Indred. jekk inti qed tgħid illi aħna ħadna deċiżjoni illi pajjiż jiddeċidju baż individwali jekk pajjiż hu sikur jew le, pajjiż irsu sikur jew le, mela din hija proċedura taħt ażil, taħt l li tipproċessa t-talba, ġifieri mhux f'kunċess ta' pajjiż sikur, ovvjament il konċetta ta' pajjiż sikur jew l-għażla l-ħatra ta' dan il-pajjiż sikur, para wieħed sikur E, ma jfessirx li dak li kum ma jistax jibat il-talba tiegħu għall-azil individwalment u dan ma jistax trattati, ma ma tistax tgħid li għax dan din it-talba ġiet irrifjuta minħabba li xi ħadd individwalment ma tqis bħala li kien friskju ma jfissirx li inti tażel dak il-pajjiż partikolari in ġenerali biex ikun pajjiż terz sikur. E, Is-sur Depre, ħanerġa' nkompli ma' dak li qalet Sofi. L-impatt ta' dan ta' ta' dan il-pajjiż bħala pajjiż tert sikur ifisser illi hija mhux ġustifikabbli allura u illi inti ma tixtax tqis il- il-talbi tal-azil lej dak il-pajjiż u xek. Għandi raġun, etnejt sew, etnejt le, etnejt ħażin per esempio, e, palessa, jek id jek il-Greċa t-adotta din id-definizjoni biex tagħmel dan, tista' tagħmilha? ħani prova niċċar il konċet mela. Il-punt tal-evalwazzjoni individwali huwa li nevalwaw jekk il-pajjiż terz u wix sikura l-persuna, mujiex li l-persuna hija sikura fis-sens ta' qed tkun protetta jew m'għandix bżonn protezzjoni internazzjonali. Il-mistoqsija hija jista' jieħu interna eh, protezzjoni internazzjonali hija bażi ta' kriterji tad direttiva f'dak il-pajjiż terz, ġifieri hawnhekk it-Turkija, ġifieri pal mardu prezz. Inti m'intix qed eh, tara it-talba fuq sustanza ma jekk hiex ammissibbli ġifieri jien qed tara li l-pajjiż li l-persuna verament teħtieġ il-ħarsin internazzjonali. Ju jista' jkun ikollu aċċess għal din tip ta' ħarsin internazzjonali hawnhekk it-Turkija. Inti tista' ddikjara li din hija missibli mingħajr ma tivalwa il raġunijiet u mbagħad il-persuna tibata l-ura il Turkija. Ġifiri, jint iva hemm distinzjoni bejn l-ammissibilità u li tevalwa sostanza ta' applikazzjoni. Brabta mal-Greċja għandhom fl-implementazzjoni ta' proċedura ta' direttiva mhux ma mażlux, ma ħatrux il-Turkija bħala Eh, pajis sikur in ġenerali, temluħ kas b'kas. U skont il-rapporti eh, bdew japplikawa mill-dilġima bażikament. Brabta ma' ċertu ċittadini li waslu il-pajizi tagħhom, eh, gżer tagħhom, dan dejjem irħtieġa li inti t-tamer evalwazzjoni kas b'kas. Sa jekk hemmx aċċess għal biex tara jekk hemmx aċċess għal persuna li dan il li jintbatlu għal dan il-pajjiż terz. Li xorta waħda kik il-pajis ikun id mazul para sikur, mux sert li beraħ mill-li dan irrit jara jekux fuq livell individuali e, ammissibli. Imma jien naħseb jettu li jista' qegħdin jitkelmu fuq il-ħrejja faw għaliex qed ngħidu li min e, e, it talbitta l applikanti għall-azil irridu jmorru l-Greċja kollha u li ċittadini Sirjana, Sirjani qed jitolbu għażil li jridu jibbatu l-Greċja però dejjem ħajkollok xi wieħed ħajmur lura klura l-Greċja, ġifier għandek id-dimensjoni kollettiva hawnhekk vera rridu naraw individwalment imma qed sejr żball meta ngħid illi globalment irridu illi applikanti Sirjani kollha li jitolbu l-għażil sitlu fil-Greċja u qegħdin jiġu evalwati jistgħu jintbatu lura t Turkija e- ma sax nagħmlu każ każ jekk qed nitkellmu xi ħaġa kollettiva. Iva, veru, daw ta' dak li qed jgħid istqarrija bejn Turkija u l-Unjoni Ewropea u li jaftejn fuq livell politiku bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija biex ifatimu dak. Iżda li fil-fatt implementa fil-prattika illi ġiet eh, mitluba mis-Sur Juncker mela irridu jħarsu liġi nazzjonali li jfisser li nħarsu kriterji li għadni kif semmejt li għandu jkun verifikat f'kull każ. U ovvjament liġi tieħu preċedenza f'kull każ termini ta' jekk inti tistax tibgħat lura dik il-persuna individwalment lejn it-Turkija jew le, mela, u dan huwa din responsabilità tat-Turkija li jagħmlu din l-evalwazzjoni u jaraw jekk hux possibbli tipplementa sqarrija kull każ individwali. Grazzi Sur Nielsen, grazzi kollegi. Tammina l-agenda tagħna tal-lum. Grazzi tal-interventi tagħkom, grazzi l-interpreti, interventi teacher. Għandna żewġ laqat. Ġimgħa d-dieħla. Laqa straordinarja nhar it-tnejn 25 ta' April mitli ta' s-sassaw nofs, un nar il-ħamis 28 ta' april mill-satajn u sitta wara l-ofsinar. Grazzi tassew. U għin